Alors, mesdames et messieurs, monsieur... Signori, sur eh, commissario Pilbag, zaziz kollegi, grazie. Eh, Kħeġobkom hudu postkom, nishti eh, nilqakom hawnhekk għannom tal-Kumitat tal-Iżvilupp u sottokumitat tad drittijiet tal-bniedem fiħdan il-Parlament Ewropew għal din il-laqa interparlamentari ta' dawn iż-żewġ kumitati flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali fuq il-kondizzjonalità ta' drittijiet tal-bniedem fil-politika l-iżvilupp. Qabel ma nkompli eh, insejt ngħidilkom kif se naħdmu intom għandkom qoddimkom eh, dawn il-karti blu aħna ma tantx naħdmu bihom dawn imma dawn il-karti il-blu tistaw tużawhom biex tinkidbu biex titkellmu. Issa, aħna se ngħidilkom kif se naħdmu. Jekk intom tridu titkellmu ollu idejkom, jekk intom tridu tikbu isimkom fuq il-karta blu imma peress li għadna kif qegħdin nitalmu eh, kif nużaw din, dan il-metodu uffiċjali imma li ma tantx nifmu fih Eh, nistaw sempliciment nollu idejna minn għafajn nimlu l-karti biex ma naqodux naħlu ħin nispiegaw kif taħdem din il-proċedura. Ollu idejkom, jek tridu titkelmi inkella, inkitbu fuq il-karta blu għal dawk li ma jafunix jina jisimni Michel Strifle, viċi president tal-Komitat tal-Izvilup tal-Parlament Ewropew, Walija huwa għonur li qed immexxi flimkien li immexxi din il-laqa eh, mal-kollega tiegħi Barbara Loħbihla li hija presidenta tal- eh, sotto komitat ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena nixtieq nilqaw kol delegazzjonijiet tal-Parlamenti Nazzjonali li qegħdin hawnhekk għal din il-laqa u nittama li diskussjoni li se jkollna llum se jikkontribwixxu Eh, mod effettiv biex aħna nifmu lil xulxin aħjar ikun hemm iktar kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tagħna u possibilment li jkun hemm iktar bil u koerenza bejn il-politiki nazzjonali u dawk ta' l-Unjoni fuq dawn is-suġġetti li se naħdmu fuqhom illum kif hemm miktub fl-aġenda tagħna din il-laqgħa se tkun maqsuma f'żewġ partijiet. L-ewwel parti se tkun iddedikata għal kwistjoni tal-kundizzjonalità u jekk din il-kundizzjonalità ix ostakollu għat-tnaqqis tal-faqar, u mbagħad it-tieni parti se nitkellmu dwar il-kondizzjonalità fil-drittijiet tal-miedem f'ambjent li huwa karatterizzat minn bosta donaturi mbagħad il-laqa tala eh, konklużjonijiet fuq ir-rwol tal-Parlament Nazzjonali, Parlamenti Nazzjonali, Parlament Ewropew, eh, fuq l-introduzzjoni u s-sorveljanza tal-kondizzjonalità għal drittijiet tal-bniedem għamnek issa nixtieq eh, nilqa lil Andres Spielbergs li huwa Kommissarju għall-Iżvilupp. Sur Spielbergs se jippreżenta l-perspettiva tal-Kummissjoni fuq is-suġġett tal laqatana tagħna tal-lum. Sur Spielbergs fidejk. Merci, ah, merci. merci, Madame le Grazie, Signora President. Onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, Parlamenti Nazzjonali, Signori. Jena tassew kontent li ta hawnhekk magħkom illum u nixtieq nirringrazzja lill parlament Ewropew talli ħadu eh, ħa dan l-inizjattiva li organizza l-laqa tal-lum fuq il-politika dwar l-iżvilupp snin li ġejjin. biex nibda nista ma nista nagħmel xejn ħlif nikkwota minn rapport ta' ċnus maquda li l-umanità mhux se tgawdi sikurezza u sigurtà mingħajr żvilupp u mhux se jkun hemm żvilupp mingħajr sikurtà. U mhux se jkun hemm la sigurtà u laqqas żvilupp jekk ma jkunx hemm drittijiet tal-bniedem. Għal taqstant, mux se jkunem politika ta' svilupp Ewropea minar sikurezza u laqqa se jkunem politika tal-svilupp Ewropea minar, svilupp. U ma nistanu pretendu xejn jekk ma jkunx hemm drittijiet tal-bniedem li jkunu fil-qalba ta' dak kollu li aħna namlu. dawn għandhom ukoll eh, għandhom ikollhom ir-rwol tagħhom, rwol xira. U hekk għandna l-intenzjoni nagħmlu bil-viżjoni li aħna formolajna bil-dokument ġdid tal-politika fejn titħol il-Kummissjoni biex bekk ikonna bidla. Din il-viżjoni hija bbażata fuq approċċ iktar strateġiku biex neqirdu il-faqar. Jiġifieri jkun hemm iktar programmazzjoni Ewropea iktar governanza fuq drittijiet tal-bniedem, ik nifokaw iktar fuq tkabbir sostenibli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw imma inħasu koll lejn ir-riżorsi, il-rizorsi tal unjoni Ewropea rridu jkunu immirati fejn l-iktar hemm bżonnhom u fejn l-iktar jista' jkollhom impatt. U min jista' jifhem din il-viżjoni iktar minnkom għaliex l-esperjenzi u l-impen tagħkom fil-qasam tad-demokrazija u l-iżvilupp huwa eh, hija ċara. Din mhix viżjoni romantika tal-żvilupp jew id-drittijiet tal-bniedem, huwa approċċ pjuttost pragmatiku. Irridu niżviluppaw kondizzjonalità li tkun intelligenti minħabba tal-lim illi ħraħadna minn dak li ġara dan l-aħħar fl-Afrika ta' fuq id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u governanza tajba se jingħataw iktar lok biex juruna kif aħna nistgħu nagħtu għajnuna ir-rebbija arbija għanqlet id-dinja kollha kemmi minħabba l-kuraċ li urew iż żgħażagħ fid-dinja arbija. Imma x'talim pragmatiku nistgħu nitalmu minn din ir-rebbija arbija. Nitalmu li l-istabilità li kien hemm qabel spiċċat qabel ma nkompli irrid nisħaq fuq tliet punti importanti L-ewwel net il kundizzjonalità mhijiex skuża biex innaqsu il-finanzjament. il kundizzjonalità mhix se twassal għal dawk li għandhom bżonn lajnuna tagħna li jkollhom jibqgħu mingħajra. Irridu naraw x'inhu għal bżonnijiet il-kapaċitajiet u l-impenji u il-prestazzjoni ta' pajjiż imsieħeb mhux minħabba li dan ikun allejati jew ħabib trid tingħata iktar attenzjoni għas sitwazzjoni f'pajjiżi Eh, dak li hija governanza demokratika b'mod partikolari rispetta rispett ta' drittijiet tal-bniedem b'mod iktar ġenerali. It-tieni net din mhix kwestjoni ta' wieħed jagħti xi lezzjoni imma ta' appoġġ u interazzjoni dwar madwar valuri li huma maqbula u komuni. Riżultati mhux se narawhom illum għal u ma nistawx nistennew wisq fuq meta ta' żmien qasira imma mbagħad ukoll laqqas għandna naqtaw qalbna minn dak li nistgħu niksbu fuq medda ta' żmien qatt itwal. L-Unjoni Ewropea qatt misa tibqa' indifferenti għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Ridu nżommu bilanċ bejn il-prevenzjoni u miżuri reattivi f'dak li hija l-politika esterna tagħna u għalek hemm bżonn ta' approċċ multidimensjonali biex nindirizzaw kull ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Illum se nsemmi erba' minn dawn id-dimensjonijiet l-ewwel tlieta huma dialogu politiku, kooperazzjoni finanzjarja u teknika biex nipromovu l-agenda ta' drittijiet tal-bniedem u miżuri restrittivi. Dawn huma maquda kollha fl-erba fir-raba dimensjoni koerenza f'da kollu li aħna nagħmlu. Issa dwar l-ewwel dimensjoni. Id-dialogu politiku ma' pajjiżi eh, sħab rrit jiżgura li drittijiet tal-bniedem prinċipji tad-demokrazija l-istat tad dritt u l-governanza tajba ikunu imħadma fil-pajjiżi li naħdmu magħhom id-dialogu politiku tagħna huwa bbażat fuq lista ta' dialogi strutturati, konsultazzjonijiet, eh, dialogi bbażati fuq ftejmiet, dialogi ad hoc u konsultazzjonijiet. Permezz ta' dialogi ta' dan it-tip aħna nistgħu nidentifikaw minn fażi bikrija jekk ikun xem problemi jew le. Biex ikun effettiv id-dialogu politiku jrid isir b'mod regolari, b'mod sistematiku u jrid jinvolvi wkoll is-soċjetà ċivili Fil-fat, impen ta' dan it-tip huwa eh, inklusu inkluż ukoll fil-pjantazzjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi li ġiet adottata mill-Kunsill f'Ġunju tal-2010 li skonta 50% tal aġenti għad dialogi politiki lokali ma' pajjiżi sħab għandu jinkludi wkoll l-ugwaljanza bejn is-sessi. Forum ekonomiċi u forum oħra ta' miżuri restrittivi għal kull ksur ta' drittijiet tal-bidem għandhom ikunu bħala miżura tal-aħħar rikors, mhux xi ħaġa li ssir awtomatikament hemm każijiet fejn dawn il-miżuri ikunu meħtieġa. F'dawn il-każijiet l-impatt ta' miżuri restrittivi fuq il-popolazzjoni konċernata trid titqis ukoll. Ħantikom eżempju ta' xirrit ngħid il-rekord tal-drittijiet tal-bnidem, tal-rispetta drittijiet tal-bnidem fil zimbabwe ma nix ngħidu fuqa fl-2010 dan wassal għall-Unjoni Ewropea li twaqqaf l-assistenza li Zimbabwe fl eċezzjoni ta' għajnuna manitarja u appoġġ soċjali. Din is-sospensjoni ġi testiza għaliex il-kondizzjonijiet marbutin mal politiku globali ma ġewx sodisfatti. Din ma kienieċ deċiżjoni kontra il-poplu ta' Zimbabwe. L-Unjoni Ewropea edha tkompli bil-operat umanitarju tagħha barra minnek edha tkompli tappoġġa proġetti u tagħti għajnuna diretta lil poplu fil-qasam fil soċjali u il- il soċjetà ċivili li qiegħda tagħmel kampanji għad drittijiet tal medem u demokratizzazzjoni ġfir dawn il-miżuri restrittivi m'għandhomx u l-appoġġ li nagħtu l ċittadini fil-pajjiżi. Dan wassalna għalt wassalni għat-tielet dimensjoni lajnuna li natu l-istrumenti kollha ta' kooperazzjoni appoġġaw riformi strutturali u governanza demokratika Jatu eh, medda wiesa ta' appoġġ anki kapacità l-bini ta' istituzzjonijiet, tal-istituzzjonijiet għal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem, taħriġ u programmi ta' edukazzjoni tqajjim ta' kuxjenza u attivitajiet ta' networking hemm ukoll l-istrument Ewropew għad-Demokrazija fid-drittijiet tal-bniedem għal dawk is-sitwazzjonijiet meqjusa bħala sensittivi u għal dawk il-pajjiżi illi għandhom spazju limitati u limitat ħafna għall-atturi eh, li mhumiex statali. L-istrumenti Ewropea Demokrazija fid-drittijiet tal-bniedem jistgħu joperaw fejn il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-gvern tkun ġiet sospiża u mingħajr il-permess u l-konsens tal-pajjiż ospitanti tħares id-drittijiet tal-bniedem u s-saħħaħ il-proċessi demokratiċi. Ġimma wara l-oħra aħna inħarsu u naqbżu għall-attivisti ta' drittijiet tal-bniedem u permezz ta' dan ġimma wara l-oħra jirnixxirna illi nirriabilitaw vittma ta' abbuż jew inkella inħarsu lil xi individu inkella noħorġuhom inbeduhom mill-periklu. Jiena kburi ħafna mill-isforzi li aħna nagħmlu konvinti li intom kburin ukoll. Imma dan xorta mhuwiex biżejjed nistgħu nagħmlu ħafna iktar. L-aġenda għal-bidla li qed nipproponi għanda il-għan illi toħodna li l-in minn dak li qed namlu bħalissa u tkompli s-saħħaħ l-impatt tal-kooperazzjoni tagħna fuq il-futur demokratiku tal-pajjiżi sħab tagħna naf mill-esperjenza personali tiegħi x'ġifieri tgħix f'soċjetà fejn il-libertajiet fondamentali drittijiet tal-bniedem eh, ikunu miċħuda. Ġifieri kull min jgħid li jiena se nittollera l-assistenza Ewropea li teddet l-assistenza lil dawn il-pajjiżi għandu żball kbir. L-istrumenti ta' kooperazzjoni tagħna se jiġu riveduti bħala parti mill-reviżjoni tal-perspettivi finanzjarji l-ġodda u dan jatina opportunità unika biex propju ninsġu id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija f'dak kollu li aħna namlu. Jiena din għamilta eh, priorità skont l-agenda għal-bidla il-antana għandu jkun il-morru li l-in mill-istrumenti infuso sabiex drittijiet tal-bnidem u demokrazija jkunu parti mill-lodot tana u kollu li namlu fil-ħajja tana ta' kuljum. L-appoċ budgetarju juri ċar dan l-approċ tagħna. Permezza dawn l-istrumenti aħna nistaw nieħqu l-għanijiet tal-iżvilupp tana flimkien ma' pajjiżi sħab fil-waqt li aħna nkunu involuti ma' dialogu fuq il-livell ta' politiku mal pajjiżi konċernati. Id-drittijiet tal-bniedem se jkunu fil-qalba tal-analiżi tana meta naraw jekk dawn il-pajjiżi jixirqilhomx illi jirċievu appoġġ min-naħa tagħna. Dawn it-tliet dimensjonijiet fihom infushom jagħtuna direzzjoni imma hemm bżonn ta' iktar koerenza, koerenza bejn id-dialogi politiki tagħna u l-programmi ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Għalhekk ir-raba' dimensjoni li semmejt aktar kmini koerenza f'dak kollu li aħna nagħmlu hemm qatt ta' affarijiet li aħna nistgħu nagħmlu sabiex dan issir realtà. Hemm lista li nistgħu nużawha biex naraw fejn qegħdin. Imma l-ewwel rridu inkomplu infittxu li insegwa approċċ strateġiku biex ikun hemm komplementarjetà bejn strumenti finanzjarji Ewropej u mbagħad napplikawhom mod sistematiku u nibdew bil-fażi ta' programmazzjoni il-governanza u l-istrateġija drittijiet tal-bniedem imħejja mill-delegazzjonijiet Ewropej flimkien mal istati membri jistaw iservu bħala indikaturi importanti għal problemi fil-qasam ta' dritti tal-bniedem f'pajjiż partikolari u anke għal dak li huma mekkanizmi ta' monitoraġġ għal rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Tlieta id-drittijiet tal-bniedem huma parti importanti tal-aġenda tal-, -agenda tal ġnus ma' uda u dan għandu jkun il-fatt ukoll ma' l-organizzazzjonijiet u donaturi involuti. L-Unjoni Ewropea hija importanti fix xena internazzjonali għal daqstan tista' tuża l-influenza tagħha biex tiġbed l-attenzjoni għad drittijiet tal-bniedem dan jinvolvi l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea. Għal dawn għandhom ikunu iktar proattivi biex jaħdmu eh, sabiex il-drittijiet tal-bniedem jingħataw iktar priorita'. Membri onorevoli, jina ma taġobnix il-kelma kondizjonalità il-antana u li nappoġġaw il-dawk li huma fil-bżon u biex neqirdu darba l-dejjem il-faqar imma sabiex dan il-proċess ikun sostenibli hemm bżonn illi il-drittijiet tal-bniedem jibqa' priorità tagħna. Grazzi ħafna. Merci beaucoup. Grazie, grazie Sur Pilbags Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Sur Kommissarju u l-Sur Fernandez Xo tal-li ġew hawnhekk u għal kontribuzzjoni tagħhom billi i-prezentaw il-perspettivi tal-istituzzjonijiet li rappresentaw. Donc c'est M. Fernandez Xo qui présentera le point de vue du service. Anzi, issa Sur Fernandez Xo se jippreżenta il il-pozizjoni tal-istituzzjoni li ju jirrapprezenta Sur Fernanda Shaw. Grazzi ħafna għannom tal-Baronessa Ashton illi jiena qed naqsam ma'kom il-perspettiva tal-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. Mhux faċli li wieħed jitkellem wara il-Kommissarju għaliex tkellem b'mod elokwenti ħafna fuq ħafna mill-punti li xtaqt inqajjem jiena. Imma Naħseb illi nista' nisħaq nerġa' fuq il-punti li qajjemu b'mod partikolari dwar ir-rabtiet bejn l-iżvilupp u drittijiet tal-bniedem u għalfejn aħna rridu naħdmu flimkien mill-perspettiva tal-politika l-iżvilupp, drittijiet tal-bniedem, sikurezza nkella xejn minn damu se jsir realtà. Rrid ngħid ukoll li t-titlu ta' dan id-dibattitu jissuġġerixxi li drittijiet tal-bniedem u politika l-iżvilupp ishom wieħed jaħdem kontra l-ieħor, wieħed jirbaħ l-ieħor jitlef imma ma naħsibx li aħna bħala Ewropej naħdmu hekk, aħna nippruvaw nippromuovu drittijiet tal-bniedem kif ukoll l-iżvilupp. U hekk fil-fatt jgħid it-Trattat tal-Lisbona, Trattat tal-Lisbona ħoloq il-Servizz Ewropew l-Azzjoni Esterna għamilhom prioritajiet it-tnejn u eh, naħseb li it-tnejn li huma mu prioritajiet indaqs. Għalhekk huwa diffiċli li aħna nimxu l-qoddim għabbażi tal-premessa ta, ta illi dawn iż-żewġ affarijiet jaħdmu waħda kontra l-oħra. Anki dwar il-kondizjonalità intelligenti li semma l-Kommissarju, hemm ħafna li wieħed jista' jikseb permezz ta' dialogu politiku, il-politika l-iżvilupp, fl-istrateġiji tal-drittijiet tal-bniedem kulħadd qed jagħmel l-aħjar li jista' imma naħseb illi rridu nwarbu l-idea li il-kondizjonalità u l-standard sa' drittijiet tal-bniedem għandhom jgħin ikollhom impatt negattiva fuq il-politika l iżvilupp Naħseb illi m'għandniex naħsbu b'dan il-mod għaliex fl-Ewropa aħna nipprovaw najdu nemnu illi dawn jipromovu l xurxin ma konsistenti ma xurxin jaqblu ma xurxin kif fil-fat għal il-Kommissarju. Tini punt li xtaqt namel huwa fuq il-koerenza. U aħna fuq dan għedin naħdmu bħalissa għedin niprovaw namlu l-azzjonijiet kollha marbutin ma l-azzjoni esterna, mal-politika tal-iżvilupp koerenti waħda mal-oħra. Ma niprovaw nilħu l-istess sanijiet, niprovaw naqsu l-faqar kollox dawn, dawn l-idejat għandhom kollha jaħdmu flimkien biex flimkien permezz tagħhom il-koll nilħu l-anijiet tagħna. Għalhekk aħna qegħdin eh, nippruvaw eh, nipromuovu erbajn dialogu dwar id-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja u eh, qed nippruvaw nfasslu strateġiji dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-pajjiżi terzi madwar id-dinja u eh, għanna l-perspettivi finanzjarji il-ġodda x'naħdmu fuqhom naħseb dan huwa moment importanti fejn nistgħu illi eh, l-MFF li jmiss taħt it-Trattat ta' Lisbona nipprovaw indaħlu koerenza u eh, kompletezza f'dak kollu li aħna nagħmlu il servizz tagħna għandu r-wol tiegħu x'jaqdi taħt it-tmexxija tal-Kummissarju flimkien ma' Sinjura Ashton. Dan huwa dawn huma l-opportunitajiet li aħna għandna biex eh, niksbu r-riżultati illi nixtiequ. Waħda mill-idejat illi semma l-Kummissarju kien id-dialogu politiku naħseb li dan huwa għodda importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea għandha f'idea hija għodda diplomatika li għandha tintuża kif imiss sabiex nimxu il-qoddim fuq il-drittijiet tal-bniedem u l-politika l-iżvilupp dwar il-kondizjonalità intelligenti li semma l-Kummissarju, aħna wkoll naħsbu illi se jkonna nkomplu naħdmu għabbażi tal-erba kriterji li semmej li semma l-Kummissarju, imma rrid nisħaq fuq element wieħed illi naħseb se tkomplu tiddiskutuh illum bar nofsinhar. Naf li hawnhekk hawn rappreżentanti mill-Parlamenti Nazzjonali fostna dinja dinja ġdida donaturi ġodda, batturi ġodda barra u din il-koerenza trid tkun l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri aħna qegħdin naħdmu flimkien mal-Kummissjoni fuq programmi konġunti u komuni qed naħdmu mal-Istati membri dwar biex naraw kif nistgħu nipromuovu approċċi komuni b'dawn l-atturi il-ġodda l-Unjoni Ewropea trid tider iktar iktar ma naħdmu flimkien iktar sen waslu il-messaġġ kif nixtiequ aħna. Il-messaġġ tagħna waċar ċar fuq id-drittijiet tal-bniedem imma kultant ma natuħx bizzejiet importanza mal-parlamenti nazzjonali, il-Parlament Ewropew, l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea rridu jaħdmu flimkien sabiex inwaslu il-messaġġi li għandna inwaslu, rridu inwasluhom bleħen wieħed sabiex il-kondizjon, dik hija l-kondizjonalità li tkun sabiex tkun kondizjonalità effettiva jekk aħna kollha naħdmu flimkien u nitkellmu bleħen wieħed. Aħna qegħdin nippromovu wkoll l-istess tip ta' laqat u jiena kontent li il-Parlament qiegħed jagħti il possibilità li dawn iż-żewġ komitati jiltaqgħu flimkien għax qed isir xogħol anke fil-Kunsill bejn il-grupp ta' ħidma dwar għadriti ta' bniedem u dak għall-iżvilupp. U eh, da anki dawn l-entitajiet qed jippruvaw kemm jista' jkun jaraw dawn il suġġetti minn mill-istess perspettiva. Naħseb illi nista niqafaw, nirringrazzjakom għannom tal-rappresentantu li Signora Ashton il-possibilità eh, li nkellimkom dwar xi modi kif is-servizz tagħna qed jipprova sib bilanċ bejn il-kondizzjonalità fid-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp. Grazzi ħafna għal darboħra nishtiq nirringrazzja sur Kommissarju sur Fernandez Xot għal qegħdin hawnhekk prezenti għal din il-laqgħa għal kontribut tagħhom eh, billi prezentawna l-perspettiva tal-istituzzjoni li rappreżentaw. Issa naddu għall-ewwel parti ta' din il laqqa L-ewwel nett se niddiskutu jekk il kundizzjonalità għad-drittijiet tal-bniedem is-servizz ta' xkil fit-tnaqqis tal-faqar. Illum il-kwistjonijiet tal-iżvilupp u rispett tad drittijiet tal-bniedem huma marbutin qrib ma' xulxin qed naraw li dejjem iktar qed jikber il-konsensus fuq l-idea ta' approċċ fuq l-iżvilupp li jkun ibbażat fuq ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem, approach li skontu mhux biss id-drittijiet politiċi u ċivili manki dawk ekonomiċi u soċjali għandhom ikunu meqjusa bħala drittijiet tal-bniedem Anke il-bicċa kbira ta' ftejmi ta' kooperazzjoni tal-Unjoni ma' pajjiżi terzi illi jipprovdu għal appoċ finanzjarju jitolbu illi dawn il-pajjiżi jirrispettaw id-drittijiet fondamentali. Issa sospensjoni ta' jnuna l pajjiż sa' kważi ta' ksur ta' drittijiet fondamentali. Dan kollu jista' jekk jekk aħna nwaqfu l-għajnuna tagħna dan jista' jkollu wkoll forsi effett negattiv fuq dawk li huma l-iktar fqar u vulnerabbli għalhekk il-kunċett ta' sanzjonijiet immirati u sanzjonijiet intelligenti eh, hija uh, tisir dejjem iktar popolari. Dawn is-sanzjonijiet għandhom ikunu indirizzati lejn il-oqsma politiċi jew inkella ekonomiki Dan jista' jkun ukoll element interessanti ta' dibattu li qed ikonna llum għalhekk nistidninkom biex eh, tibdew diskussjoni fuq kwestjonijiet oħrajn pal per eżempju naraw kif nistgħu natu għajnuna l setturi l-iktar vulnerabli fil-pajizi eh, li eh, għandhom rekord taksur ta' drittijiet tal-midem u jekk il-pajizi ma jikkooperawx mad donaturi naraw jekk għannix ninsew il-kondizjonalità l-għajnuna l-izvilup jew inkella napplikaw il-kondizjonalità aħjar f'dak li hija drittijiet tal-bniedem sabiex ma nagħmlux ħsara lil persuni li huma l-iktar vulnerabbli. Kwestjoni oħra rridu niddiskutu hija li jkun hemm possibilità li nikkombinaw kondizjonalità ta' drittijiet tal-bniedem flimkien ma' miżuri li ħeġġu rispett ta' dawn id-drittijiet sabiex nikkontribwixxu b'mod pożittiv għall kultura ta' drittijiet tal-bniedem mingħajr ma nagħmlu ħsara lill iżvilupp tal-pajjiż fil-kwistjoni minħabba il-karattru paritarju ma ta' din il-laqa flimkien mal parteċipazzjoni ta' rappresentant tal-Parlament Ewropew tal-Parlamenti Nazzjonali, aħna hekk inkunu nistgħu nirrifletti fuq l-atturi nazzjonali u l-atturi tal-Unjoni Ewropea li jistgħu jieħdu rwol ta' tmexxija f'din l-applikazzjoni, supervizjoni u l-evalwazzjoni tal- klawżoli ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem fi ftejmiet ta' kooperazzjoni fi dialogi dak li huma drittijiet tal-bniedem u fuq il-mezzi li jippermettuna biex inħarsu aħjar l-applikazzjoni koerenti tagħhom fuq livell nazzjonali u fuq livell tal-Unjoni bażati fuq kriterji tal rispett ta' drittijiet tal-bniedem dak kollha li huma deċiżjonijiet tal-loti jew sospensjoni ta' għajnuna li dawn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ekke proponejt ilkom ħafna punti interessanti li tistaw tiddiskutuhom. Eh, issa se nagħti l kelma li dawk li jixtiequ jitkellmu. Se nimxu hekk li nagħti żewġ ikun jitkellmu żewġ. Je limite le temps de parole à Kulħadd se jkollu mhux iktar minn ħames minuti biex jitkellem żewġ rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali segwiti minn membru tal-Parlament Ewropew. Ħadd ma se jkollu iktar minn ħames minuti, naqtalkom il-mikrofonu jekk tiska jekk eh, taqbżu il-ħin. L-ewwel nisimgħu mis-Sinjura Grez. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi ħafna tal-li organizzajt din il-laqa ek importanti. Naħseb li l kollha hawnhekk naqblu mal-perspettiva u mal-fema tal-responsabilità tal-Parlament u l-għajnuna li jagħti lil dawn iċ-ċittadini teżisti leġislazzjoni għaliex fil-ftejmiet kollha hemm klawzola hekk imsejħa ta' drittijiet tal-bniedem il-Kummissarju qal eh, illi mm, ħafna drabi lajnuna metta tiġi sospiża umma l-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi illi batu. Jena nishtiq eh, najt illi dawn il klawzoli forsi mumiex bizzejiet umma meħtieġa imma mumiex bizzejiet hemm bżonn illi naħdmu permezz ta' mekkanizmi ċari u koll li kunem proċeduri ta' konsultazzjonijiet bejn il-partijiet il kollha konċernati. Ma nistawx aħna minn barra nimponu kriterji ta' drittijiet tal-bniedem jekk tippermettu li jiena nixtieq ukoll li nsemmi xi ħaġa li forsi ma semmietx ċada imma li hija rilevanti ħafna ġifieri dak li jirrigwarda drittijiet soċjali li joħorġu mid-drittijiet tal-bniedem nara li għawnek għaw zewċ eh, pizijiet u miżuri differenti minnaħa regoli kommerċjali li huma restrittivi ħafna. Smajt li l-Kummissarju għal-Kommerċ irrit jeskludi eh, mill-aċċess għas-swi Ewropej dawk li eh, ma, ma jħarsu xi dritti tal-bniedem hemm il-banda l-oħra qed naraw li mill-aspetti soċjali kulħadd jista' jagħmel li jrid. Għalhekk l-Unjoni Ewropea trid fil-Organizzazzjoni Mondjali għall-Kummerċ għanda għanda tamel dak li tista għajjina għamnek u kol se niprezenta rapport li ġi votat fuq dimensjoni esterna tal-politika soċjali imma minkejja dan il-rapport li aħna votajna fuq im responsabilità soċjali tal-kumpaniji illi eh, eh, titħaddem minn min irrit Umbat hemm ukoll is-sanzjonijiet, sanzjonijiet li jsiru mingħajr ebda segwitu tal-applikazzjoni tal-regoli tal rilevanti. Jiena nixtieq nistaqsi kif il-Kummissjoni kif se tagħmel il-Kummissjoni sabiex ikun hemm implementazzjoni xirqa ta' regoli soċjali li joħorġu mid-drittijiet tal-bniedem, mod partikolari sabiex il-regoli ikunu uh, applikati u ikunem sorveljanza li u monitoraċ li da għedin jiġu rispettati. Grazzi ħafna. Is-sur Stamnov. Mm, naħseb li ma pronanċajtu sew li sem tajt il-President. Grazzi, Signor President. Signori. Jekk aħna poġġu l-individwu l-bniedem fil-qalba ta' dak kollu li aħna namlu, hija xi ħaġa li ħarġet wara il-tieni gwerra dinjija wara il- dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem mill-ġnus ma'quda f'Diċembru Elf 1948 mem ebda pajjiż fl-Ewropa u fl-Unjoni Ewropea b'mod partikolari fejn id-drittijiet tal-bniedem mhumiex żviluppati sew. Sfortunatament id-drittijiet tal-bniedem individwali huma mhumiex mandatorji u aħna maħniex ċerti li leġislazzjoni attwali tipromuovi drittijiet tal-bniedem jew le. Huwa importanti li nippruvaw insibu politiki ġodda li jagħtu garanziji meħtieġa kontra l-faqar. U dan jirrigwarda mhux biss leġislazzjoni nazzjonali manka leġislazzjoni Ewropea. Fiħdan il-politika soċjali għanna niprovaw insibu mezzi kif naqsu il-faqar fl-Unjoni Ewropea jekk aħna nfasslu politika ta' dan it-tip bilan li naqsu l-faqar, irrid isir dejjem fl-isfond ta' drittijiet tal-bniedem. Ħajja din jituża ċittadini Ewropej kollha għandha tkun fil-qalba tal-politiku kollha li aħna infasslu nuqqas ta' ugwaljanza soċjali twassal għal konflitti kullimkien madwar id-dinja. Dan għax persuni mandomx mezzi ta' kif jħossom sodisfatti eh, permezz ta' xogħol li jagħmlu. Lajnuna li natu trid tkun distribita mod iktar ekfu. Grazzi ħafna. Issa nisimgħu minn is-sur Cashman. Meta tilkom ħames minuti qabel eh, kont qed ngħid ħames minuti u mhux iktar tliet minuti aħjar. Grazzi, jiena qed nitkellem bħala rapporter tal-Parlament fuq il-ftehim ta' Kotonu rivedut. U interessanti li dak li ħareġ mill-IAS u mill-Kummissarju għandi eh, xi mistoqsijiet nagħmel dwar dak li għadna kif smajna jekk il-kondizjonalità hija xi ħaġa illi tmur kontra tnaqqis tal-faqar mela kif nistaw niżguraw li drittijiet tal-bidem ikunu rispettati. Ejjew naraw il-pajjiżi tal-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku li magħhom għandna il-ftehim ta' Kotonu u l fatt li dawn il-pajjiżi ma jridux jaċċettaw klawżola riveduta li issemmi il-non-diskriminazzjoni għabbażi tal-orientament sessuali tal-bniedem f'49 minn min, 79 eh, ta' dawn il-pajjiżi l-omosessualità huwa meqjusa bħala reat kriminali fl-Afrika biss 38 pajjiż eh, għandhom jisu l-omosessualità bħala reat kriminali. Ġifiri, xiksibna? Xiksibna fil-privatezza tal-Bureau il-membri tal-ACP għadhom edini web surrasom u laqqas iridu biss jiddiskutuh dan is-suġġett. Ġifiri għanna ftejmiet bħal dak ta' Kotonu illi ma jsarfu għal xejn għaliex għatma eh, saħħu il- eh, il ta' sanzjonijiet ta' sospensjoni minħabba ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Smajna b'ħafna affarijiet imma f'dawn il-pajjiżi organizzazzjonijiet li jiġġieldu għad-drittijiet tan-nisa b'bażi tal-etniċità u eh, għal eh, drittijiet ta' persuni li huma eh, omosessuali ikollhom jalqu ikollhom u jissiktu. Għallek jiena nistaqsi l-Kummissjoni u l-Servizz għall-Azzjoni Esterna x'jagħmlu meta dawn in-nies ma jisimgħux u fejn il- ħadd ma jrid jisma' Issa l-Parlament jirrit jiddeċiedi jekk hux se jirratifika dan il-ftehim ta' ta' eh, Il-Kummissjoni forsi qiegħda taħseb illi eh, din hija xi ħaġa tal-modija ta' żmien, imma le hija propju illi aħna rridu npoġġu il-bniedem fil-qalba ta' dak kollu li aħna namlu dak li ntqalu bir-raġun hija Unjoni Ewropea bbażata fuq drittijiet fondamentali illi jekk aħna ma nirrispettawhomx u ma niġġildux għalihom aħna sembatu, jekk aħna ma jkollniex valuri, valuri ta' drittijiet tal-bniedem, jekk aħna ma niforzawhomx, jekk aħna ma nsaħmux il-Konvenzjoni Ewropea drittijiet tal-bniedem immorru lura għal dak li konna komunità ekonomika u komunità ekonomika li ma tiswa xejn. Jekk aħna ma nkunu xejn aktar, aħna organizzazzjoni li tħares il-valuri. U nagħlaq hawnhekk. Jekk il-pajjiżi tal-Afrika, tal-Karibew, tal-Paċifiku eh, mhux se jbidlu femtom meta aħna l-iktar uh, imsieħeb tagħhom illi jagħtihom flus mela forsi għandna nerġgħu nitkellmu ma' dawk illi l-iktar jikkontribwixxu Umbat dwar il-Palestina fejn ħafna drittijiet li aħna hawnhekk nqisuhom bħala affarijiet ta' kuljum u f'dawn il-pajjiżi u f'dawn il-din il-parti tad-dinja dawn id-drittijiet huma mżebilha. U l-Kunsill marrit jagħmel xejn dwar dan. Mela, x'sinjal nkunu qegħdin nibatu l-bqija tad-dinja meta aħna nitolbu li jihduna bis-serjetà mbagħad aħna stess laqas ninforzaw il-ftejmit tagħna f'dak li huma drittijiet tal-bniedem tan nisa u rġiel ta' kuljum li qed jiġu persegwitati u penalizzati minħabba fejn jgħixu u minħabba li huma differenti b'xi mod hija xi ħaġa inaċċettabbli u nixtieq li l-Kummissjoni u s-Servizz tal-Azzjoni Esterna nixtieq li iwiġbu il-mistoqsijiet tiegħi jekk ma jkollniex dialogu fejn nistgħu naslu mkien. Grazzi Sur Cashman. Jiena wkoll xtaqt nitkellem u se nitkellem u norbot ma dak li għadu kif qal is-Sur Cashman. Imma se nitkellem fil-qosor ħafna għaliex eh, dak li hu essenzjali diġà ntqal. Lura għal dak li għal il komissarju Pilbags il-kondizjonalità miex ostakolu u vera li miex għaliex miex mandiċ tmiss il-dawk li huma l-iktar vulnerabli, mannix nħawdu l-għajnuna umanitarja u l-izvilup. L-għajnuna umanitarja trid tibqa' tingħata dejjem il-kondizzjonalità li l-min se setolqot Se tolqot il-dawk illi E, huma normalment korrotti u ma jirrispettawx id-drittijiet tal-bniedem ġifri mhix xi ħaġa ta' barra minnaw jekk jintlaqtu dawn tal-aħħar. Jiena kont l-Uganda, U tafu li fl-Uganda il omosesswali omosessuali jinataw il-pina tal-mewt. Jekk inti ġenitur ta' persuna omosessuali tintinx teħet il-ħabs. Ek jemnu fl-Uganda jekk inti proprjetarju għandek appartamentu tikrih li persuna omosessuali tispiċċa l-ħabs. U jiena allura ma naħsibx illi huwa għasew li aħna natu l-flus il-persun il-pajjiżi bħal dawn u nifraħ il-dawn il-dawk il pajizi l-Ġermanja u l-Ingilterra illi forsi hemm oħrajn illi eh, ma semmejthomx. Meta kont kien xasa, qabel ma mort kien xasa mort kivu, in-nisa jiġu stuprati, ta' kuljum. ħalpa ħaġa ta' kuljum, ħaġa normali bħal meta dak li kun joħraġ ixtri il-ħobs. Waqt il-laqa ta' l-ACP f'kien xasa ħadd ma semmiħ dal-punt jiena xtaqt eh, eh, nitkellem dwar dan u eh, il-mexxejja tal-pajjiżi għallu kważi gidbuni Alla volja jiena rajtom dawn l-affarijiet, rajtom bajnejja, missejtom bidejja l-lum iċ-ċittadini franċiżi jiena jkolli ħafna laqat fil-reġun tijaj, fil-kostituenza tijaj, fuq persuni li huma omosessuali. U nishtiq najdilkom, sinjuri, li iċ-ċittadini franċiżi u Ewropej għaliex eh, naf li dan mhux Franza biss jiġri illi ċittadini ma jifilħux iktar ma jifmux li l-lum aħna għedin fi krizi fil-pajizi Ewropej kolla minnu mill-qotar minn oħra, il-ċittadini tagħna ma jifmux għalfejn aħna qed inkomplu natu flus għall-iżvilupp ta' pajjiżi tal-ACP li ma jirrispettawx standards minimi ta' drittijiet tal-bniedem. Eh, dawn huma affarijiet li għaddejjien għal bosta snin imma llum l-affarijiet imbidlu, id-dinja imbidlet, iċ-ċittadini madomx ta' sebajon fħalqom illi eh, jemnu da' kollu li għajdu l-om il-politikanti u naħseb illi l-lum wasal iż-żmien illi najdu da' sekk marridux iktar. U jina nishtiq nkun naf kif se jkunu kif se tkun applikata din il-kondizjonalità fil-pajjiżi li ma jirrispettax id-drittijiet tal-bniedem, irridu nitkellmu jvad dwar kriterji tad-drittijiet tal-bniedem, hemm id-drittijiet tal-bniedem u daqsxejn iktar il pajjiżi tal-ACP iridu jitalmu ma' drittijiet tal bniedem mhux aħna rridu naddattaw ruħna għall istandards li ħadmu huma li huma kważi inesistenti. Il-messaċ illi rritu ma sal kummissjoni huwa issa daqshekk.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 għandi BAYZ miktuba forsi pronunċa grazzi, grazzi ħafna, nishtiq eh, nqajjem ċertu punti għawek fil-prinċipju l ewwel net minix ċerta jekk għandix bażi jew definizzjoni komuni dwar xinu ma drittijiet tal bnidem minix ċerta jidher ċar li d-drittijiet tal-bniedem huma konċett universali japplikaw għal kulħadd, kullum kienu huma inkomfutabbli individwi għal kulħadd fid-dinja iżda nħoss illi fir-realtà ħafna pajjiżi m'hemmx eh, stat sekulari ġo ħafna eh, pajjiżi m'hemmx separazzjoni bejn l-istat u l-knisja m'hemmx istituzzjonijiet li jistgħu jinfurzaw m'hemmx ebda bażi ta' protezzjoni il-mistoqsija hija li ma għarfin komuni għanna dwar id-drittijiet tal-bniedem ħafna pajjiżi m'hemmx il-preambolu il-prekondizjonament ġifieri kif nistgħu naslu għal din, din, din dan il-ftehim. It-tieni mistoqsija hija fil-postijiet fejn għandna kondizzjonijiet ta' drittijiet ta' bnidem jew fejn għandna nixtiequ napplikaw sanzjonijiet jew fejn fejn nixtiequ nieħdu miżuri oħrajn jew inneħħu l finanzjar mill-gvern u ninfurzaw is-soċjetà ċivili kif nistgħu nidentifikawhom jekk hux għandniex naħdmu flimkien mal-organizzazzjonijiet ċivili jew forsi hemmx xi aspett fis-soċjetà ċivili li forsi ma nkunux irridu nagħmlu parti minnu. Qed nitkellem wkoll dwar liema drittijiet tal-bniedem tal-ewwel tat-tieni tat-tielet ġenerazzjoni jekk qegħdin nitkellmu dwar il-drittijiet ekonomiku soċjali u kol, jew dwar il-drittijiet taħt il-liġi internazzjonali u kol. U raba, nishtiq nejt li l dwar id-drittijiet tal-bniedem għandhom ħafna aspetti mhux ċari, per eżempju, ħafna politika tal- tal-Unjoni Ewropea li ma jtux kas, per eżempju, l-drittijiet tal-bniedem, per eżempju, il-politika tas sajt eh, huwa eżempju li ma taċ kas għal dritt ta' dieta, dieta tajba sovranità tal-ikel ħafna pajjiżi ġviri. Jiġifieri naf li hemm ħafna trattati, ħafna ftehim kummerċjali, investejim tal-investimenti. investimenti u ħafna klawzuli ekonomiki, klawzuli ta' svilupp illi jinkludu kol klawzuli u dialogu fid drittijiet tal-bidem u kol, iżda jekk naraw l-enerġija li titqiet biex jġibu fi seħda bil klawzuli u nuqqas tal-enerġija fl-ambitu ta' dritti tal-bidem naraw din id-diskrepanza konsiderevoli biex nkun naf li ma' tweġibiet nistaw nsibu fl-imkien biex dak li najdu nitkellmu fuq nġibuh fis-seħ. Grazzi. Grazzi, Sur Kazmarek. Grazzi, grazzi ħafna, Signora President. Ħadd pjaċir ħafna nisma' lill-Kummissarju Pibarks dwar l-interazzjoni illi mhux qed nitkellmu dwar li nagħtu lezzjoni iżda interazzjonijiet bejnietna ma' nimsieħba kantri fil-pajjiżi li qed jizviluppaw u ħadd biex ukoll nisma' l rappreżentant tas servizz tal-azzjonijiet esterni dwar il-kondizjonalità li tisseħ intelligenti. Il-problema hija li meta inti ssib pajjiż illi m'għandux l-istess konċetti l palma naħna ta' drittijiet tal-bnedem m'hemmx interazzjoni, m'hemmx kondizjonalita' li t-seħ intelligenti nħoss li s-sur Kaxman l-sinjur s t ġdu daw eżempji. Antikom eżempju jenu kol. Settembru kena uh, l-10 anniversarju tal- ta' meta ġurnalist Ritrejn nata sentenza ta' priġunerija li li huwa ċittadin Zvediż uh, kena uh, ċertu dibattitu ta' urġenza fil-parlament u wkoll il-parteċipazzjoni tal-President Buzek biex nikkommemoraw dan l-avveniment u laqqas biss nafu jekk dan l-individwu partikolari, persuna zvediza, jekk kadux jekk hux ħaj, jew jekk madux mana Ġimgħa l-oħra kien hemm laqgħa tal-Kumitat Politiku ta' l-ACP tal-azzjoni konġunta tal-ACPU staqsejnijom, staqsejnijom direttament l eritrej jekk jistaw xituna t-weġiba jekk is-sur Davitu u jekk madux mana. U li tawna tawna risposta fit-tul dwar l-Eritreja li qed josservaw standards ħafna retorika ma laqqas bistawna risposta dwar dak li rridu nkunu nafu aħna u meta s-sur Schmidt. Il-persuna li qed tindirizza dil-problema u hekk iddeja ħafna u għan bil-wiqfa u ġi attakkat mill l-imsieħba tagħna Afrikani li kien qed tkun daqstant pasta sa xtelaq mill-kamra minn armana ta' tweġib. Ovvjament hemm bżonn li niżviluppaw niżviluppaw l-istrument il-problema hija illi jekk inti m'għandekx ftehim ftehim dwar denominatur komuni wieħed ma jistax jinfurza anka jekk dawn ikunu imsieħba tagħna feħdan il-Kumitat tal-ACP. Ma nistgħux niksbu informazzjoni minn għandhom. Ifisser li l-Eritrea għandhom bżonna għandhom żonna iżda qed jonfuq 25% tal-GDP tagħhom fuq l-armamenti. Dik hija problema lilha. Kif tista' tgħix pajjiż illi qed jaħli berba il-flus tiegħu biex jiddefendu lilhom infushom kontra għadu fittizju xi ximkien u laqas l-Eritrejn fu somma qasja fu fejni qed jonfu xorta waħda 25 fil-mija biex jipproteġu dan il-post imbiet. Jiġifieri irridu nikkooperaw l eritrea Iżda għandna wkoll nippretendu li nataw risposta jekk din il-persuna Zvediża ix ħajja jew mejta. Grazzi ħafna sur Kazmarek. Grazzi, grazzi ħafna, Signora President. Grazzi. Jena u koll nidġile għal drittijiet eh, fundamentali u għatnara u koll kollegi li jam l-istess ħagġa Iva, għed nitkellmu dwar edukazzjoni demokratika għonek, il-ġlida kontra korruzzjoni. Jena ħat pjaċir nisma l-Komissarju Pibalgs, ma jistax ikonna drittijiet umani jekk ma niżviluppawx id-demokrazija, jekk ma nikkontrollawx id-dittatorjat. Iva, din hija essenzjali. Hawnhekk eh, ma rridx ikonna situazzjoni fejn nikkollaboraw ma' sistemi ta' dittatorjat u mbagħad ngħidu eh, issa għandna poplu illi qed iqum kontra dittatorjat. Allura hawnhekk għandha għandna kontradizzjoni ħaġa hija għajnuna ta' urġenza biex nejnu poplu biex jiex. Hija ħaġa oħra għajnuna għall-iżvilupp. Għal dak li għandu xaqsam għajnuna umanitarja urġenti, aħna ma nistawx ovvjament inqisu il-livell demokratiku. L-ewwel net irridu naraw il-inħarsu il-ħajja lejxin iżda mbagħad l-għajnuna ma triċ ta' fidejn eh, min qiegħed fis-seta' u għandu dittatorjat. U allura hemm tliet direzzjonijiet hawnhekk. Jew nistennew li jkun hemm demokratizzazzjoni u mbagħad nibdew inqasmu għajnuna umanitarja. Din hija xi ħaġa illi ngħidu. Iżda fil-prattika ma nistgħux napplikawha din. Inkella natu l-għajnuna l-iżvilupp meta nqisu ir-riskju illi jista' jiġi żviluppat eh, anki għal dak li nxaqsam il-korruzzjoni tar-reġimi u li dawn il-flus mbagħad jaqgħu fidejn dawk li ma korrotti inkella b'mod parallel nistgħu nippromovu l-iżvilupp flimkien mad-demokratizzazzjoni biex bekk noħolqu eh, entitajiet żgħar ta' żvilupp demokratiku. Bekk nkunu nistaw b'xi mod eh, inwaqgħu dawn il-gvernijiet korrotti u biex bekk ikollhom ukoll e, gvern iktar demokratiku. Ovvjament, jekk ma jkollniex koordinament, dan jfisser illi qegħdin natu direttament il-flus il-minu korrott. U dalodu aħna tkellimna dwar dan, noħolqu ċentru ta' koordinazzjoni, ninsisti u fuq pozizjoni fundamentali tijaj u xi ċaġa li dejjem insemmi jena, ma jistax ikun hemm għajnuna l-iżvilupp f'pajjiżi fejn mbagħad kollox jiġi investit eh, fl-armi jew inkella huma eh, jipproduċu armi nukleari jgħin għandu l-affarijiet kif huma, pereżempju l-Etjopja. Għal ħafna snin aħna ħdimna biex natu għajnuna umanitarja iżda fl-istess waqt eh, rajna illi kienem bombardament ta' Zmanja u dan mill-forzi tal-Etjopja Kersi. Je passe la parole à Monsieur Tonini. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Jiena wkoll nifhem l-approċċ pragmatiku tal-Kummissarju u tas-servizz tazzjoni esterna Jiġifieri li konna dawn il-sanzjonalitajiet, il-kondizjonalità intelligenti fejn din titħol lajnuna umanitarja, li l-aqwa mezz kif nipromovu drittijiet umani huwa dialogu. Jiġifieri dan huwa aħjar li konna diskussjoni anki jek tkun diffiċli ma' pajjiż fisħab mana aktar milli nal un temmu relazzjonijiet Jien nagħmel distinzjoni bejn żewġ livelli ta' ksur ta' drittijiet umani. Għaliex minnaħa hemm suġġett diffiċli kumpless ta' tranzizzjoni bidla lejn id-demokrazija. Nafu illi din il mixja lej demokrazija għal ħafna pajjiżi hija proċess u dan huwa proċess twil li jeħtieġ paċenzja, tolleranza kif ukoll eh, rispetta li ovvjament eh, l-ebda pajjiż fid-dinja huwa awtorizzat illi jallem il xi pajjiż ieħor. Iżda mbagħad għandna livell ieħor. Fejn hekk hawnhekk għandna eh, limitu Eh, minimu ta' rispett ta' drittijiet umani u dawn huma indikati mid-test qarrija universali ta' drittijiet umani ta' ġnus maquda u naħseb illi ma nistgħux ninżlu lilin jew iktar l-isfel minn dan il-limitu. U allura hawnhekk irid ikollna viġilanza stretta U minnaħat jgħallura għandi mistoqsija, mistoqsija għal-Kommissjoni, għal-Servizz tal-Azzjoni Esterna, jġifiri, aħna fil-prattika kif se nimplementaw din il-kondizjonalità intelligenti se jkunu eh, l-elementi li nistaw nindikaw għal dan il-għan. Fl-esperienza tagħna minn ħata l-Italja, aħna qegħdin nippruvaw nintroduċu kriterju. Meta aħna rridu nirratifikaw fdejmiet bilaterali bejn pajjiżna u pajjiżi li jista' jkollhom xi problemi mill-qasam ta' drittijiet fil-qasam ta' drittijiet umani, aħna qegħdin introduċu prassi ġdida, qegħdin nesperimentawa din il-ħaġa. Jiġifieri il-gvern tagħna fil-mument tar-ratifika tal-ftehim jara li jkun hemm proċedura ta' denunzja. Jekk ikun hemm xi ksur gravi eh, ta' drittijiet umani minn dawn il-pajjiżi kif li nkunu għamilna ftejn magħhom. Per eżempju, iċ-Ċina kena eh, ftejm ta' kooperazzjoni eh, fil-qasam ta' ċinema, ġifiri ftejim kulturali, dan huwa ftejim li baqa wieqef wieqaf ħafna żmien fil-Parlament għaliex kien hemm oġġezzjoni serja dwar kemm stajna nafdaw lil-Ċina fil-qasam tal ċensura minħabba in-natura ta' dan il-ftejim u ridna aħna niblukaw kollox minħabba din il-klawżola. L-istess klawzola wkoll ġiet introdotta mbagħad eh, f'żewġ tejmiet li ratifikajna dan l-aħħar wieħed mal-Marokk għal kooperazzjoni fil-qasam militari. Eh, dan huwa element ovvjament eh, sensittiv ħafna, delikat ħafna f'dan iż-żmien fil-Afrika ta' fuq minħabba il-kwistjoni miftuħa tal-poplu Sarawi u għallura aħna introduċejn hemmhekk eh, klawzula ta' dan it-tip. L-istess ħaġa minna fil-ftejim mal-qatar għall-istess eh, raġunijiet u għallura jiena naħseb illi u naraw issa jekk din tista' tkun eh, xi ħaġa li nistgħu nikkonsidraw, però tista' tkun din mm, dan jista' jkun mezz effettiv biex gvernijiet li jixtiequ jagħmlu relazzjonijiet ta' sħubija eh, jiraw li jgħidu iva. Aħna nixtiequ naħdmu magħkom, però min l-oħra rridu naraw li jkun hemm ir-rispett minn tal-inqas sa' ċertu limitu fejn jitlu id-drittijiet umani. Grazzi. Merci beaucoup. Je... Grazzi ħafna. Sur Tavarez, Grazzi, grazie ħafna, Signora President. Etniħu post il-kollega tijaj għax kellu jmur jivvota bandu oħrandi. Ftit kummenti xinressa illi ju ħalla unek. Jina smajt eh, il-kommissarju rappresentant mill-servizz esterna u għendu najt illi dak li seja smart conditionality huma dawn il-klim li il-klim korrenti bħalissa l-smart sanctions, dawn it-tip ta' sanzjonijiet jekk mhix eh, sanzjonijiet intelligenti, ovvjament da' tip ta' sanzjonijiet u maħjar minn sanzjonijiet inutli, hija espressjoni sabiħa ta' ġobni ħafna, ma dan kollu il-problema din it-terminoloġija li eh, li jħallu sensazzjoni li ħafna drabi jintuwa l-Kommissjoni fejn isu donnu l-Unjonijiet qed jipprovaw jgħin jintoġbu lil kulħadd għaw minn jgħid ħaġa mbagħad qed niftemu l-band oħra u hekk qed ngħidu illi l-għajnuna umanitarja mhux se tiġi kompromessa forsi nuqqas ta' koerenza, nuqqas ta' trasparenza, nuqqas ta' onestà mill-Kommissjoni mill-Servizzi Esterni xi ħaġa li taf twassal għal ċertu tħassib. Għawek tinħarsu li dinja, dinja differenti u dinja ħaġa dridu nżommu f'moħħna. Ma nħoss illi l-Kommissjoni għall azzjonijiet Esterna ħadu kontest tal iżmin qed ngħaddu minnu qed ngħaddu minn żmien ta' kriżi il-flus li qed jingħata il-flus li qed jingħataw qed u mingħajr ma jihdun konsiderazzjoni drittijiet tal-bniedem. Iċ-ċittadini wkoll qed jitolbu lill-Unjoni Ewropea biex ikunu iktar preċiżi dwar x'qed jagħmlu bl-għajnuna umanitarja fejn qed ipoġġu daw il-flus iridu nkunu responsabbli għal flejjes tal-kontribwenti tagħna u ma nħibx ma naħsibx illi dan qiegħed isir mill- mis-servizz stazzjoni esterna mal-pajjiżi tagħhom biex nikkonkludi. Tliet punti l-ewwel punt. Fid-daw ta' dawn il-kliem terminoloġija ġodda li qed nisimgħu ħafna fil-kuruturi tal- dal-binjiet ta', Brus ta Brussel is-sustanza tagħhom qiegħda tiġi minsija nikkwota l-kollega tiegħi fejn jitqal li il-politika tas-sajt tmur kontra il-rwol tagħna ta' drittijiet il-kondizzjonalità ta' drittijiet tal-bniedem. U anka l-mod kif aħna indirizzajna dik ir-rebbija arbija ma minna ebda sforz biex nindirizzaw il-problema ta' refugjati fil-Mediterran jekk intom tqablu l-azzjoni tal-Ewropa problemi oħrajn, per eżempju fil-Balkani jew jew fil-problemi fl-Ungarija fl-1956 intom tistgħu taraw li hemm nuqqas ta' azzjoni konkreta mill-Unjoni Ewropea importanti biex il-Parlament tal-Ewropa u l-Parlamenti Nazzjonali u kien hemm anke regolamenti mill-Parlament ta' sentejn li għadhom imwaħlin fil-Kunsill x'namlu x'namlu fir-rwol tagħna politika tagħna fir-refuġjati Dan huwa kruċjali, punt kruċjali u zdem bżonn ukoll illi nħarsu naqra madwarna u hekk ukoll. Irridu namlu l-almu tagħna biex nippruvaw nħarsu lejn il-libertà tal-istampa fl-Unjoni Ewropea fis-27 stat membru naraw is-sitwazzjoni tal-libertà ta' stampa fl-istati membri tagħna il-flus huma disponibbli Iżda donnu, donnu din manġibiċ fis-se. Għamilna pressjoni fuq il-Kommissjoni, iżda naħseb illi nistaw nippuntaw subajna lejn oħraj meta għandna tlit oħra jħarsu lejna. Meta l-istati membri tagħna jużu il-prinċipju ta' sussidjarjetà ma' pajjiżi terzi nħasni hija ridikola ma jitkellmux dwar il-problemi li għandhom fid-djarhom stess. Illi aħna nirsis em, biex nikkonkludi. Naħseb illi ħadna avveċinament integrat, ħadna għanna ndawru l-kritika lejna u kol l-ebda pajis ma jista jallem l-liħor kif iġipruħu aħna wkoll l koll rridu nitalmu minn xuxin meta nippuntaw subajna lej pajis ieħor rridu n-għodu attenti li aħna l-affarijiet ġodjarna qegħdin fl-istaċċira qabel ma nippruvaw nagħmlu ħaddieħor. Grazzi. La parole est à présent à Madame Keller. Je vous signale qu'il y a encore six demandes. Signora Keller. Signora Keller, għad baqa sitt kellima oħrajn jekk ġobkom tkellmu fil-qosor. Thank you very much. Um, I agree very much that human rights should be... Naqbel ħafna illi dritti mit-tarbidem għandhom ikunu fil-qalba tal-Unjoni Ewropea li kena fl-modi kena kooperazzjoni mar reġim Libjan u kena ukoll proposta illi jinqataw ċertu finanzjamenti li jinqataw ċertu zoni ta' konflitt kena u kol ħsieb li naqtaw il-fond ta' koezjoni għall-esportaturi kbar tal-armamenti fl-Unjoni Ewropea. Dawk huma ftit minnhom inħoss illi il-kondizzjonalità tiddependi fuq kif inġibuha fis-seħ jekk nagħmluha f'morma ta' rikatti jew jekk nagħmluhiex forma ta' dialogu ta' politika u meta nagħmlu ċertu arranġamenti mal-pajjiżi msieħba għandna wkoll nieħdu ħsieb illi ma nipperikolawx il-persuni l-iktar vulnerabli fil kondizjonalità jekk per eżempju l-gvern qed jillim l-libertà tal istan ħan naqtaw il-finanzjament u mbagħad bekk mhux ħan namlu bsaten fir-roti l gvern iżda kalli l dawk il-persuni f'qar vulnerabbli forsi wieħed jista' jikkunsidra bli ma' mezzi nistgħu namlu natu dawn il-flus. Ma dana kollu naqbel naqbel ma l-int għal bżonn nkunu kredibli, kredibli l istrateġija ta' drittijiet tagħna fil-Unjoni Ewropea. Inħossi l-Parlament forsi ma tantx kien l-aqwa eżempju dan l-aħħar tkellimna dwar il-ftehim tas-sajt tal-Marok meta aħna laqqas saqsejna għal opinjoni legali, Kien hemm eh, politika l żvilupp li ġiet issemmija mill-Kummissarju ħafna drabi dawn ma tantx huma affarijiet li lna unur. Hemm bżonn illi naraw nħarsu lej kondizzjonalità għalina nfusna mhux biss nitkellmu għal kondizzjonalità tal-oħrajn, pereżempju nimponuha f'pajjiżi imsieħba rridu naraw jekk nistgħux nimponuha għalina infusna pereżempju. Illi l-għajnuna illi natu ma tenatax biss għal eh, żvilupp fejjejnu ċertu zoni ta' agrikoltura u l-settur soċjali u neħdu impenn li niġġieldu it-tibdil fil-klima kif ukoll għandna wkoll nagħmluha kondizzjoni għalina li nżommu il-kelma tagħna fl-ammont ta' flus li qed nagħtu u kif qed natuha. Hemm ukoll problemi mal-ftehim kummerċjali. Aħna wkoll nieħdu ftehim li jafu jkun hemm ċertu infrazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem mhux aċċettabbli. Kontrarjament, irridu nagħmlu ċertu ftehim ta' kommerċ ġust li jirrispettaw il-drittijiet tal-bniedem ta' dawk il-persuni li qed nagħmlu kummerċ magħhom jekk forsi mhux qed inkunu ġusti ma' pajjiżi li qegħdin jagħmlu ċertu infrazzjonijiet ta' drittijiet ta' bnidem hemm bżonn ta' iktar maniġjar ta' riżorsi fid-dawl ta' dak li tqal mill-kollega tagħna mill-Awstrija. Grazzi. Je passe la parole à Madame Monique. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U b'interess kbir qed nisma' diskussjoni sissa u xtaqt Niġi lura għal wieħed mit-temi dwar x'qed isir fil-politika nazzjonali fil-Portugal fejn konna qegħdin nikkonsidraw din il-kwistjoni tal-kondizzjonalità u jider muċċar li il-kondizjonalità tinata ċertu dera negattiva u diffiċli ħafna li hemm il-kwistjoni ta' limitazzjonijiet li tiġi jitfit mal-kwistjoni ta' kondizjonalità huwa diffiċli li nużaw dan it-terminu il-mod tajjeb f'kuntesti multilaterali Aħna nħossu illi pajis mandux jagħmel ebda infrazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-kamp sentejn ilu l-Portugal nidew strateġija li jissejja żvilupp. ik e nevolviment Is-sigurtà hija impossibbli mingħajr ebda żvilupp mingħajr sigurtà dina taf tkun xi ħaġa temporanja biss u dan huwa l-punt ta' tluq tagħna fejn aħna żviluppajna il-kooperazzjoni fuq sma strateġiċi fejn fokajna fuq ministri għal affarijiet barranin għal frambitu tal-sekurità u l-iżvilupp. U importanti l-iktar ħaġa importanti huma d-drittijiet tal-bniedem il-MDGs u protezzjoni ta' drittijiet tal-bidem dawn il-prinċipji u ma dawk il-prinċipji li jiformaw il-pedament tal iżvilupp izvilupp tal-politika tal-izvilupp tal-Portugal. ħaġa li nixtieq nidħol iktar fil-font huwa dak li x'qegħdin jagħmlu dawk il-parlamenti nazzjonali nafu il-koll li il-kooperazzjoni l politika barranija huma ċertu ambiti li huma responsabilità tal- tal-parlamenti nazjonali, iżda ħafna kompetenzi jingħataw l-autorità Ewropea. Nix nkun naf kif nistgħu aħna nerġgħu nieħdu responsabilità ta' dan, grazzi. Grazzi su Jorgen Klinke. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi nixtieq nirrapporta lura lejlkom mill-Ġermanja dwar is-sitwazzjoni tagħna hemmhekk aħna qegħdin fil-proċess li nirriformaw li il-politika tagħna ta' żvilupp qed nippruvaw nagħmlu kollox daqsxejn iktar effettiv, effikaċi, qed ngħidu illi ma rridux nikkonsidraw l-ovju biss qed nippruvaw nikkonsidraw ċertu valur miżjud qed nifokaw fuq l-isforzi tagħna fil-pajjiżi msieħba tagħna. Qed nipprovaw innaqsu l-isforzi b'mod iktar effikaċi nirdoppjaw iktar rizorsi, nisperaw li r-riżultat ikun wieħed multiplikanti dawn il-pajizi kollha ġifieri nħossu illi daf konna impatt ħjar f'dawn il-pajjiżi konċernati il għaliex ħajkun hemm appoġġ iktar ikkonċentrat iffokat speċifikament għalihom. Din ir-rebbija adottajna dokument ġdid eh, drittijiet tal-bniedem fil-politika ta' svilupp tal-Ġermanja fejn stipolajna l-linji gwida tagħna ta ta' politika nixtieq nitkellem ukoll dwar il-kondizzjonalità negattiva wkoll. Il-pajjiżi li għandhom storja daqstant skarsa ta' drittijiet tal-bida mussa jkunu reċipjenti pal-mum ta' ċertu għajnuna pal-mum għal-budget aid tini nippruvaw nipprevjenu deterjorament tas sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem f'ċertu pajjiżi, pereżempju l-Uganda, sembi diġà fejn il-pina tal-mawt tingħata għall-omosessualità jew jew priġunerija ta' sitt snin illi ma rrinunċawx l-istat tagħhom xi ħaġa li ma nistgħux naċċettawha aħna għadna illi jekk fl-Uganda jaddu dan l-għad aħna ħan neħu ħan revokaw il-lajnuna finanzjarja lil dak il-pajis. U vjam dina ġiet ikkonsidrata bħala interferenza żejda iżda meta aħna żammejna il-kelma għana dak lat ġi irtirat. Per eżempju fil mozambiku kol aħna provajna naħdmu ma' 14 donatur oħra biex nindirizzaw il-nuqqasijiet eh, sistema bażika demokratika fiż-żoni rurali. Għal darbohra l-sforzi tagħna ma natawx importanza la darba aħna għeddidnijom illi ħanaqtawhom il-lajnuna n-nies bidlu l-idea tagħhom kompletament xi ħaġa tista' ssir jekk jekk impoġġu moħħna hemmhekk. Donaturi tal-pajjiżi jikkooperaw flimkien jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom iżda U importanti u koll li aħna nikkoordinaw fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea Hemm ħafna eżempji per eżempju meta Ministerja l-Affarijiet Barranin jimpon imponaw is-sanzjonijiet fuq il-Kenja fl-2008 iżda fl-istess ħin il-Kommissjoni tat il-lajnuna ta' żvilupp miljuni tal-euro l-istess ħin ġiri jiġifieri, hemm bżonn ta' kooperazzjoni f'ambiti oħrajn u il-kustjoni dwar kif wieħed għandu jiddefinixxi il-drittijiet tal-bniedem irridu nieħdu avviċinament holistiku. Il-korruzzjoni u hija kwistjoni importanti Mem ma jeżisti jebda dritt tal-bniedem li ma jkunx hemm gvern korrot, forsi nistgħu niddefinixxu xi ħaġa li ti qed tmur f'dik id-direzzjoni għaliex jekk il-lajnuna tingħata lill gvernijiet li huma korrotti ma tantx nħossir li nistgħu niġġustifikawha mal-kontribwenti tagħna illi fl-aħħar ħaret iħallsu għal dawn l-affarijiet hemm bżonn illi niġbdu l-attenzjonijiet tal-organizzazzjoni multinazzjonali fil-pajjiżi tagħna li naċċertaw li d-drittijiet tal-bniedem jiġu rispettati fil-pajjiżi li qegħdin fl-iżvilupp jekk mhix sussidjarji jekk ikunux fornituri u koll, rritu kunem ċertu bazi ta' dritt tal-bnidem għaliex dak huwa livell effettiv ħafna li fih wieħed jista' jinforza drittijiet tal-bnidem. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nat il-kelma l-Sinjura Loħbila. Grazzi, grazzi Sinjura President. Nixtieq nerġa' għal mistoqsissijiet tas-Sinjura buyer qed nitkellmu dwar arfin komuni u definizjoni ta' drittijiet tal-bniedem li ma ġenerazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem ħanatu importanza bli ma' mezz mhux biss iridu naħdmu fl-imkien ma' l-imsieħba tagħna ridu wkoll nħarsu ħarsa madwarna nħoss li hija viżjoni ħażina ta' drittijiet ta' midem li jkollna dik bħala priorità. Iridu jkunu drittijiet ċivili ta' ċittadini u mbagħad drittijiet soċjali. klar, dass nur beide sich gegenseitig. Amru ideologija ta' drittijiet tal-bniedem, iżda iż-żewġ affarijiet jaffettwaw xulxin b'mod reċiproku u bekk nistaw noħolqu soċjetà fejn nis mandomx la bżon, la, la biza, la il-bżon. Nħossi li waħazin li konna kunċett li kun iktar importanti mill-liħor. It-tielet ġenerazzjoni id-dritt tal-iżvilupp li dan ma marx li lin mill-tnejn l-oħrajn hemm ħafna iktar nżidu l-idea tal-kondizzjonalità jekk inti ikollok infrazzjonijiet ta' drittijiet bniedem ta' min bħal muma l-LGBT u hemm bżonn ukoll ta' l-involviment tal-azzjonisti li ma jkunux azzjonisti statali bħal muma l-organizzazzjonijiet reliġjużi li ħafna drabi kollhom ċertu għarfin dwar l-identità tal-bniedem u ħafna drabi iħallu barra l-orjentazzjonijiet sessuali hemm bżonn li naħdmu mal-organizzazzjonijiet reliġjużi il għaliex huma għandhom rwol rwol importanti. Sinjura Gomez. Grazzi ħafna, Sinjura President, dawk illi qed jaħdmu fl-ambitu tal-żviluppu d-drittijiet tal-bniedem jafu illi hemm bżonn tal-protezzjonijiet, hemm bżonn tal-liġijiet, hemm bżonn tal-gvernijiet ta' jeddan kollu jaħdem flimkien inklużi l-kwistjonijiet tal-korruzzjoni. Governanza tfisser ġlieda kontra korruzzjoni wkoll. Il-problema hija illi dawn il-konċetti kollha ma natawx importanza ġew traskurati u taw kas biss ta' ħafna kliem oħrajn illi ċertament għaw eh, ħafna gvernijiet illi bħalissa għaddejjien fit transizjoni ta' demokrazija ma jridux id-demokrazija jridu biss il-leġittimità biex ikunu intitolati għal dawn il-din ma meta jkollhom ċetuftejim għal uh, l-Unjoni Ewropea u organizzazzjonijiet rilevanti jiena toġobni joġobni l kunċett tal-smart conditionality iżda ma tantx kienet kondizjonalità daqstant intelligenti xejn minn dan ma kellu ebda promozzjoni mill-Unjoni Ewropea jew mill-Istati Membri. Kontrarju, għanzi il-kontrarju, kien hemm skema fejn kien hemm promozzjoni tal-għajnuna baġitarja iżda dan wassal għal eh, ta' mingħajr ebda direzzjoni speċifika. U l-kriterji ġew diġà stipulati minn kollegi tagħna huma bażiċi ħafna. Jekk nitkellem kontra il-gvern u jwadbun il-ħabs il-drittijiet tiegħi tal-bniedem huma kien hemm infrazzjoni. Jekk jiena jrid nitlaq mill-dar tiegħi jew mill-, -mill minn fejn uqtra li l-art se tintuża biex jibnu blokk appartamenti sabiex dan jirriżulta f'ħafna flus din hija infrazzjoni. Koll dawn huma kollha infrazzjonijiet fil-fatt. Għaw xi kollegi li staqsew x'nistgħu nagħmlu aħna fl-ambitu tal-Parlamenti Nazzjonali tagħna. Kont ngħid li għandna il-konċett tal-kondizzjonalità il-fatt li l-isforzi jridu jiġu iffokati fuq l-għajnuna budgetarja u naħseb li din kienet ġustifikata dak iż-żmien il għaliex ġustifikata maħabba l-fatt li l-Ewropa kienet qed tikkompeti maċ-Ċina. X'kienet din il-kompetizzjoni kienu dwar l-iżvilupp tal-drittijiet tal-midina u kienet biss kompetizzjoni kummerċjali. Nasib il risposta hija ċara. Forsi kienet kien hemm xi żvilupp tal- konnessjonijiet neokolonjalisti biex jinqalaw biex ftit nies jaqalgħu ħafna flus. Ir-risposta hija ċara, ma rridux inkunu parti minn dan, aħna għandna nitalmu dan, imisna tallimna lezzjoni tagħna mill-rebbija rbija. Irridu nkunu intelligenti, effikaċi, irridu nżommu kuntatt ma' dawn il-gvernijiet u dawn il-flejs irridu jinataw għal soċjetà ċivili. U numru ta' organizzazzjonijiet fil-pajjiżi tal-iżvilupp li huma lesti illi jinataw dawn il-flus jużawhom b'mod effikaċi imma ma nantuhom l-hom lix dawn imorru bħala għajnuna finanzjara l-gvernijiet. U sempliċi li nistaw namlu emżon nifokaw fuq eh, kazijiet konkreti fl-Eritrea, per eżempju, jina kont firmatarja għall-investigazzjoni emmek u huwa kas serju ħafna għaliex għanna ċittadin Ewropew illi eh, u involuta unnek. Iżda, ejjew nagħtu ħarsa lejn il-parlamenti l-oħrajn, il-parlamenti Afrikani ħafna drabi qed jaċċettaw lejn għenuna tagħna bħala xi ħaġa kummerċjali ta' kuljum. Ejja neħdu l-Etjopja. L-Etjopja huwa t-tieni l-ikbar pajjiż fl-Afrika huwa s-sede tal-Unjoni Afrikana u l-istati membri tal-Kummissjoni wkoll laqqas biss taw każ tal-infrazzjonijiet tad drittijiet tal-bniedem ejja nħarsu lej l-2005 l-2010 u koll. Is-sitwazzjoni hija sitwazzjoni skabruża l-aħħar. Anka fil-riżoluzzjonijiet tal-konflitti tal, tal, tal u koll il-problemi tal-Etjopja u tal-Eritrea kienu raġuni ta' konflitti fuq ċertu frontieri u l-Unjoni Ewropea qatt ma tat kas għal dan. Mistoqsija diretta, jien nitkellmu dwar l-Angola issa, forsi tista' jekk jogħġbok tirrispetta in ħin jekk jogħġbok. X'qed eh, qed isir biex naraw kif ħanejnu dawn il-priġunieri fl-Angola. Grazzi tal-li zammejtu mal-ħin. Għalix ximbat oħrajn ma jkollhom ximbat opportunità li jagħmlu l-interventi tagħhom. Kellim tabel tal-aħħar is-sur Neofito u mbagħad is-sur Kaxmarek u mbagħad ngħaddu għat taqsima tad-dibattitu tagħna. Grazzi. Qabel xejn nifirħilkom għall-organizzazzjoni ta' din il-laqa fuq suġġettanti importanti lajnuna l-iżvilupp aħna naqblu bisħieħ dwar prinċipju fundamentali konċernat. Wieħed ma jistax jifhem kif pajjiżi li jagħmel ksur ta' drittijiet umani u mbagħad eh, jirċievi għajnuna l-iżvilupp. Għajbek eh, ngħidin najnu reġim korrott. U dawn il-flus minn flok imorru għal politika ta' żvilupp jintużaw għall użu personali ta' dittatur. Iżda, aħna nafu wkoll illi aktar ma jkun hemm reġim dittatorjat, iktar ikun hemm problema ta' faqar fost il-poplu. Dawn id-dittaturi wara kollox ftit li xej importom dwar eh, ċittadini tagħhom stess, dwar id-drittijiet, umanitarji tagħhom. Jiġifieri, jekk aħna nsegwu dan il-prinċipju ma nagħtux lajnuna fejn hemm dan it-tip ta' dittatorjat, dawk illi iħalsu l-spiża għal din il-politika ġusta hija wara kollox eh, huma l-ċittadini stessi, il-ċittadini qegħdin iħalsu għal din il-ħaġa. Forsi rridu nagħtu każ ukoll punt ieħor nistaw natu xi għajnuna lil dawk l-intraprizi Ewropej biex bekk naraw illi konna żvilupp f'dawn il-pajjiżi biex bekk mod indirett najnu l-iżvilupp, ġifiri noħol olimpijgi, najnu eh, l-soċjetà u ċ-ċittadini ta' dawn l-istess pajjiżi. ċaġa li tiġi applikata wkoll anki minnaħa taċ ċina tana kollu għandu impatt tajjeb ukoll fuq l-ekonomija taċ ċina u bekk jiena nistantem intervent tiegħi. À présent, passer la parole à Monsieur Kaczmarek, euh, qui va nous lire. Sur Kaczmarek. Li se jaqra itra. Mill-Parlament Pollak. U xfera, Fidik. Signora Presidente, Kien elezzjoni ġenerali dan l-aħħar fil-fatt il-ħadd u għalhekk il-membri parlamentari polla kien mistgħux jiġu għallaqallhom iżda jien għandi jitra mill-President tal-Komitat ta' Ġustizzja u trittijiet Umani. Grazzi ħafna tal-li intom tajtuna din l-istedina għal din il-laqa interparlamentari dwar il-kondizjonalità ta' drittijiet umani fil-politika tal-iżvilupp minħabba l-fatt li aħna kena l-elezzjoni ġenerali nar il-ħadd Jiena ma nistax nattendi u nipparteċipa f'din il-laqa. Bħala membru tal-Parlament Pollak, jiena xtaqt nesprim l-konvenzjoni tiegħi illi s-suġġett li qed diskutu l-lum huwa wieħed importanti kif ukoll wieħed ta' interess kbir. Il-prinċipju ta' kondizzjonalità huwa koll inkluż fil-sħubija tal-Vant dan l-aħħar kellna summit ukoll f'Varsavja dwar dan il-punt. Aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nippromuovu drittijiet umani u l-valuri demokratiċi speċjalment fil-Belarus. Aħna nemnu illi jridu nkomplu, nappoġġaw dawn is-soċjetajiet fejn id-drittijiet umani jiġu miksura u nkomplu nsostnu lill-NGOs illi fil-ġejjeni se jibnu istituzzjonijiet demokratiċi f'dawn il-pajjiżi għal inqasek nispera. Waqt il-laqat parlamentari tiegħi fil-Polonja u l min polonja jiena nappoġġa dejjem l-attivisti ta' drittijiet umani illi jappellaw għall applikazzjoni ġusta tal-prinċipju ta' kundizzjonalità. Jiena il-tajt ma eh, Kazaki u kelli wkoll konferenza stampa fil-Parlament Pollak u għanna u kol ħaddima li jistrajkjaw illi u kol ġum sawta sa' kem eh, dawn imutu u għallura eh, tikunem eh, opportunità li nikkritikaw dawn il-pajjiżi għal dawn l-inċidenti. Jina naħseb ukoll illi naħsbu fl-interessi ekonomiċi qabel id-drittijiet umani mhuwiex eh, l-aqwa mezz kif aħna nipproċedu. Għandak nxaqsam id-drittijiet umani, tfadal ħafna xi jsir, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam ir relazzjonijiet tagħna maċ-Ċina, pajjiż illi huwa wieħed mill-mexxejja ewlenin fuq livell globali iżda ma tantx jirrispetta drittijiet umani. fil-konklużjoniet tan negozjati l adeżjoni tal-Kroazja, emmek jina il-tqajt ma' membri parlamentari ta' l-istess pajjiż u tkellimt dwar il-proċess ta' rikonċiljazzjoni wara l-gwerra fil-Balkani. Aħna mardux ninsew dak eh, dawk l-elementi ħżina li seħu fil-passat U għallura hemm problema vera ta' kif aħna nitkellmu dwar dritti umani mingħajr ma ninjoraw relazzjonijiet li dejjem jistgħu jiddeterjoraw ma' pajjiżi konċernati u li għandu dan il-problemi. Dan huwa kompetu diffiċli ħafna għal EEAS u anki għalina wkoll bħala membri parlamentari illi għanna mandat pubbliku wara kollox u nitkellmu dwar drittijiet umani u nistaw nitkellmu dwar eh, drittijiet umani bleħen iktar li iżda xorta waħda ma tikun hemm eh, limitazzjonijiet eh, u restrizzjonijiet fuq l-azzjonijiet tal-gvern. Xi kultant irridu nistennew li pajjiż tejjeb il- l azzjonijiet tiegħu fejn jitlu id-drittijiet umani, iżda mbagħad fin-naħa l-oħra naraw illi jkun hemm deteriorit il-ħajja taċ ċittadini involuti eh, tmur għall u allura hemmhekk ikonna nagħtu għajnuna immedjata. Din ukoll nistgħu inqisuha eh, meta innaqsu l-impatt soċjali tal-prinċipji tagħna ta' kondizzjonalità. Jiena nittama li din il-laqa tovrinna possibilità li jkollna skambju ta' femit biex bekk ikonna pass il qoddim sabiex intejbu l-kooperazzjoni tagħna bejn il-Parlament Ewropew u bejn il-Parlamenti Nazzjonali. Nittama il nkun nista' niltaqa' magħhom fil-ġejjieni jew f'Brussell jew Varsavja. Il-kap tal-Kumitat ta' Ġustizzja u Drittijiet Umani, is-Sur Karix, huwa e, e, mill-ġdid membru parlamentari Pollak u għalhekk nittama li jkun jista' jerġa' jiltaqa' magħkom ma jdumx grazzi ħafna. Ja, herzlichen Dank auch an die polnischen Kollegen äh, zu. Grazie ħafna. Jek joġbok, e, nishtuqu nirringrazzaw u koll il-kollegi tijak pollak illi ma setawx jattendu għal-laqqa tagħna tal-lum. Jena se nieħu fidi issa il-tmexxija ta' din il-laqa tajt il-kellima u nilqa il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali fisem is-sottokumitat għad-drittijiet tal-bniedem. Dan huwa l-ewwel din hija l-ewwel laqa eh, konġunta mal-Kumitat ta' Zvilupp sa minn żmien meta it-Trattat ta' Lisbona taħal fis-seħ u s-suġġett għandu jkun ir-rabta bejn drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp Aħna sottokumitat tagħna kellna laqat ma' parlamenti nazzjonali, kellna laqgħa f'Berlin, kellna laqgħa wkoll Brussell, aħna hemmhekk innutajna li mhuwiex faċli li wieħed ikollu struttura ta' organizzazzjoni kif mixtieq għaliex f'ħafna parlamenti naraw illi l-arranġamenti l-istrutturi ma' differenti forsi din tista' tkun parti mill-politika barranija, politika ta' żvilupp, f'ċerti pajjiżi anki parti mill-politika ta' migrazzjoni. Fl-ewwel round aħna trattajna id-drittijiet tal-bniedem u l-kondizzjonalità brabta madana kollu bħala ostaklu. Tkellimna dwar dan il-punt bħala ostaklu għat naqis tal-faqar. Jiena smajt bir-reqqa minn armaħat noti Iżda nista' ngħid xorta waħda illi irridu ngħidu illi kien hemm qbil dwar dan u fit-tieni parti tal-laqa rridu naraw jekk id-drittijiet tal-bnidem eh, jistaw xikunu effettivi f'kuntesta ħafna donaturi, ġifiri se jkollna il-valur miżjud f'din il kondizzjonalità xogħda se nużaw fuq livell Ewropew biex napplikaw approċċ Eh, ta' drittijiet umani fil-politika tagħna nittama li fid-dibattitu li se jkollna se nsibu xi tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet kollha. Aħna smajna wkoll qabel, iżda dan appunt li se nerġgħu nsemmu illi għandna għodda speċifika għal qasam ta' azzjoni esterna fejn jitlu il-klawżoli ta' drittijiet umani li nużaw fil-ftemiet ta' kummerċ u żvilupp ma' pajzi terzi. Hawnhekk naraw illi huwa fidejna bħala Parlament Ewropew illi namlu skrutinju demokratiku u naraw kif dawn il-klawżoli ta' drittijiet tal-bnedmin jiġu applikati jew le biex bekk nagħtu il-konsensus tagħna għal ftemiet fil-ġejjieni għandna żewġ eh, ftemiet eh, li qed jiġu diskussi mal-Marokk u mal-Kolomba Kolumbja. Dawn huma f'temijiet ta' kummerċ. Nasef fil-kuntesta dana kollu huwa jkun interessanti li nsimgħu minn għandkom il-Parlamenti Nazzjonali kif il-kondizzjonalità ta' drittijiet ta' bniedem se tiġi msaħħa wkoll fil-qafas eh, ġenerali tal-politika għall-Aġenziji Bilaterali tal-Istati Membri. Meta ħna niddiskutu dan il-punt irdu nqisu wkoll eh, l-elementi kontra il-kondizzjonalità, per eżempju, relazzjoni asimetrika bejn id-donaturi u dok li jirċevu donazzjonijiet, il-subordinazzjoni, l-interessi politiċi oħrajn jista' jkollna eh, l-ekim sejħa inefficienzi kif ukoll l-applikazzjoni ta' standards doppi. Mela, nistgħu nkomplu bħalma minna fl-ewwel parti tal-laqa' konna membru tal-Parlament Ewropew u mbagħad żewġ anzi, membru tal-Parlament Nazjonali mbagħad żewġ MEPs, l-ewwel s sinjura Zimmer hija rrida titkellem qabel iżda ma setax eh, tagħmel prezentazzjoni preżentazzjoni qabel. Fidejk, Sinjura Zimmer. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Uh, ich möchte die... Grazie, Afna, President. Il-mistoqsija fiż-żewġ partijiet tal-laqa hija waħda li jiena nista' nżid magħha. Forsi nressaq punt kemm xejn provokattiv hawnhekk. U ngħid illi l-kundizzjonalità tat trattati eh, fejn jitlu drittijiet tal-bniedem eh, da kollu se jitqies minn aspett ieħor, jiġifieri mhux biss inwettqu id drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi msieħba tagħna, iżda wkoll naraw kif bit-trattati u f'temijiet tagħna aħna nistgħu r rispett ta' drittijiet tal-bniedem bħala l-Unjoni Ewropea jew bħala Stati Membri tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk jiena xtaqt ngħid illi pereżempju eh, għanna rapporter speċjali għad dritt eh, tal-ikel u għas-sigurtà tal-ikel, hemmhekk kellna falliment fin-negozjati mal-Kummissjoni ftejjim il-ftejmit kollha ta' kummerċ ma' pajjiżi ta' żvilupp għandhom pereżempju eh, jinkludu klawżola li tajt li dawn il-ftejmiet għandhom ikunu immirati u kol illi e, eh, jiffokaw fuq id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet għall-ikel sa' kummissjoni għalet le dan mux ta' interessa lina u għallura. Ma nistaw sempliciment najdu kif dawn il-ftejmit ġum waqfa jekk ikun hemm ksur ta' drittijiet tal-bnedmin iżda għanna responsabilità li niskuraw il-Unjoni Ewropea u l-Istati membri u dawn il-ftejmiet ma jgħinux għall-istess ksur ta' drittijiet tal-bniedem. U għanna eżempji speċifiċi u kol fiftemijiet ta' kummerċ oħrajn. Punti issa. Il-Kummissjoni il-ġimgħa l-oħra et proposta. Fejn? Pajjiżi illi rridu ftajim ta' sħubija ekonomika iżda li ma firmawx jew għamlu trasposizjoni tagħhom jitilfu l-aċċess għas-swi Ewropej. Jiena nħoss li din hija dan huwa ksur ta' dritti tal-bniedem f'dawk il-pajjiżi għaliex dawk l-istess pajjiżi u mbagħad e, ċaħdu e, l-aċċess swieq min-naħa tal-Ewropa biex joħolqu Eh, l-istess ekonomija tagħhom u biex huma immexxu l-prodotti tagħhom u jiggarantixxu sigurtà tal-ikel f'pajjiżhom. U dan allura huwa ksur. Ta' paragrafu 208 tal-ftehim Bonn fejn nitolbu konsistenza eh, fejn jitlu dawk it-trattati. Jiġifieri jridu nqisu drittijiet tal-bnedmin ukoll mill-aspett ieħor. Grazzi. Minix qed nara aktar talbi tal-interventi, tajt il-President. Naħseb għanna il-ħin eh, biex aħna nitrattaw dawn il-kwistjonijiet u nitlu f'ċertu dettal jekk irridu. Iżda eh, fl-ewwel parti ta' diskussjoni tagħna kellna xi kwistjonijiet il semmew, allura xtaqna nkunu nafu Eh, kif il-Kummissjoni u s-Servizz ta' Azzjoni Esterna tista' titratta dawn l-elementi li semmew. Hawnhekk manna lil ħadd eh, fuq il-mejda magħna li se jwieġeb, però forsi jekk hawn xi ħadd mill-Kummissjoni Iva, eh, għandna kollega mill-Kummissjoni li jista' jwieġeb għal dawn is-sassijiet. Oui, merci beaucoup, madame. Grazie ħafna, signora President jina l-ewel se neprezenta ruħi għab ma niprofa nwieġeb. Jena jisimni Jean-Louis Ville, jina l-kap tal-Unità Governanza Demokrazija, kwestjonijiet ta' ġeneri, drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea fl-EFCO. Kumment ġenerali jek permetta li mhux fuq id-dibattitu li għaddej imma fuq l-interventi kollha illi saru sissa. Ritnajt li bħala kap ta' l-unità responsabli għadriti ta' bnidem jena eh, naqba ma ta' kollu li intqal, zgur mux jien se nikkontesta xie kommenti illi għamlu il-personi prezenti għamnek issa. Dwar kwestjoni tal kondizjonalita naħseb il-dibattitu għadu għaddej fatt li kwistjonijiet kienu għan lin jixet għal dan. Imma kwistjoni tal-kondizjonalità mhux hekk ma nix nisaqsu jekk għandix skun, għandix teżisti jew le ma kif se napplikawha għata mistoqsijiet li saru għawnek, anki aħna namlu għom bħala kommissjoni fl-implementazzjoni ta' programmi ta' għajnuna u ta' kooperazzjoni. Naħseb illi hemm qatt ta' punti illi diġà tqajmu forsi se nirrepeti dak illi qalu kellima li tkellmu qabli li sur Kaxmarek, sur Tonini, għalmenu jena eh, ta' daħat nota ġifir li hemm bżonn ta' dialogu. Naħseb illi ma nistawx ma jkonnux, ma jkonnix dialogu mal-pajizi li qed negozjaw magħhom isek dan u se jwassal għal bidla jew kif qalu oħrajn u se jkun dialogu diffiċli ibes dialogu bejn nies li ma jridux jisimaw li xurxin ma nistaw aħna nimponu il-femiet tagħna fuq terzi, anki jekk forsi għandna opinjoni fuq is-suġġett. ma nistawx naddu mill-ewwel għal sanzjonijiet mingħajr ma l-ewwel nkunu provajna nid-dialogaw ma l-imsieħba tagħna. Issa dwar is-sanzjonijiet jew miżuri restrittivi jekk irridu nsejħulhom hekk. hija miżura diffiċli li wieħed japplika li xew kollox jew xejn. Ġifiri, jew inwaqfu l-kooperazzjoni mal-gvern u mbagħad itbati l-popolazzjoni jew inkella ma niblokkaw xejn Umbat nistaqsu l-mistoqsija. Għanna nkomplu nikopera ma dan il-pajis. Nista' nagħtikom eżempju forsi biex nispjegalkom aħjar bħalissa fi zimbabwe kif qal il-Kummissarju. Qed nużaw il-miżuri restrittivi u s-sanzjonijiet. Imma l-affarijiet qed jinbidlu, jiżviluppaw kemm min-naħa tagħna kif ukoll min-naħa tal-gvernu tas-soċjetà fiż-Zimbabwe. Aħna bħalissa qegħdin nirrevedu s-sitwazzjoni kollha kemmi qed nagħmlu dan mal-awtoritajiet biex nippruvaw naraw x'nistgħu nagħmlu imma qed nagħmluh b'mod partikolari ma' rappreżentanti tas soċjetà ċivili għaliex huwa permezz tas soċjetà ċivili illi aħna nistgħu nibdew nibnu dak li se tkun kooperazzjoni u kooperazzjoni mill-ġdid ma' dan il-pajjiż dak il qed jiġi ma' Zimbabwe nistgħu nsibuh f'kuntesti oħra ma' pajjiżi oħrajn. Naħseb illi ma rridx illi tieħdu pressjoni ħażina, jiġifieri li hemm eh, konflitt bejn il-pożizzjoni tal kummissjoni u rappreżentanti tal-Parlament Nazzjonali. Il-Kummissjoni taqbel mal-idea u għandha l-istess valuri Ġifiri miex il-Kommissjoni li għanda tieħu it-tort għal nuqqas ta' miżuri restrittivi jew sanzjonijiet imma rridu naraw kif flimkien nistgħu noħolqu nibnu sistema li tippermettilna illi nqisu iktar drittijiet tal-bniedem. Smajtu kol kommenti fuq ir-rabta bejn kien li nitolbu minn barra u dak li għanna nitolbu minna fusna, minna fusna tkellimna dwar il-libertà tal-istampa u affarijiet oħra, dan ukoll ma fil-qalba tad-dibattitu kwestjoni għalija mhix li najdu ejjew ħalli noqogħdu ntabtbu fuq dar xulxin, anzi jew inkella nifraġellaw lil nfusna. anfusna u naraw xinu ma nuqqasijiet tagħna biex niddiskutu aħjar ma l-imsieħba barranin tagħna. Rit nisħa li l-punti illi semmejtu intom se jkunu inklużi fil- l-analizi li rappresentanta tagħna se tippreżenta ġifiri din hija xi ħaġa illi se ssir, ma nistax ngħidilkom illum għaliex ma nafx eżattament fuq ix qiegħda taħdem x'inhi tlesti. Idea tajba li konna dibattitu ta' dan it-tip sabiex il-proposta li se toħroġ il-Kommissjoni għal perspettivi finanzjarji tal-ġejjieni kollhom dimensjoni li tinkludi wkoll id-drittijiet tal-bniedem. Ovvjament imbagħad il-Kunsell ġifier l-Istati Membri l-Parlament Ewropew jridu jgħidu huma jekk il-proposta ta' tiġ bizzejiet importanza li drittijiet tal-bniedem jew xin naqsuwa jew nkomplu nsaħħuwa u nżiduwa jena pala Kommissjoni dak stajt najt ma nistax sfortunatament nirrispondi għannom ta' servizz estern uh, Grazie ħafna. U grazzi għal dawn il-kommenti ħata tal-Kommissjoni. Iva, bi raġun inti tajt illi il-Parlament hija ċertu ħeġġa jistenna revizjoni ta' drittijiet tal-bnedmin fejn jissir analiżi tal-istrumenti differenti brabta madan biex bekk ikunu aktar effettivi. Aħna qegħdin nistenew eh, din l-evalwazzjoni. Dan huwa kompitu importanti ħafna tassew aħna nilqaw eh, l-impen ta' Sinjura Ashton li dana kollu jisir kif suppost pala parlament aħna nixtiequ wkoll nkunu involuti f'din id-diskussjoni. Punti li xtaqt niġlura għalih, forsi jiena ma fimtekx sewwa iżda. Diversi kollegi diskutew l-idea illi aħna nkunu kritiċi bil-mod kif aħna napplikaw ċerti klawżoli brabta ma' drittijiet ta' bniedem Jekk fimt sewwa, inti semmejt li di mhix kwistjoni ta' aħna nikkastigaw lil nfusna. Iżda eh, ċertament irridu nikratekaw li nanfusna biex aħna nirrikonoxxu l-iżbalji li aħna wettaqna, se din hija tajba. Jekk aħna mbagħad inkunu forsi kritiċi żejjed dwar l-iżbalji tagħna fil-ġlieda kontra terrorizmu, jina naħseb illi eh, jekk dana jiseħ, forsi aħna nkunu aktar kredibbli. Naħseb dana kien il-punt, is-sur eh, Signora De Kejzer issa. Grazzi, Signora President. Jena ma qatx insisti li ma, ma, ma għal ewwel parti ta' diskussjonijiet tal-lumar nofsinhar, forsi dak li għad senajt li ġant għal, ma nafda fidejk li tajt li jek dan għal-kas. Irrid neġi lura għal tip ta' filosofija li eh, toħroġ ħafna fid diskussjoni tagħna dwar dak li huwa kondizzjonalità dwar id-dritti tal-bniedem u eh, nieħu l-ftejim, eh, eżempju l-ftejim ta' skambju liberu mal-Kolombja li qed jiġi diskuss bħalissa naħseb li bħala parlamentu bil-kompetenzi l-ġodda li Eh, jati il-Trattat tal-Lisbona f'dak li huwa kummerċ internazzjonali fejn għandna seta ta' kodeċiżjoni, kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem toħroġ inqas fi kwistjoni ta' jekk għandix niffirmaw iva jew le għaliex il-pajjiż għandu rekord pjuttost ikraħ f'dak li huma drittijiet tal-bniedem imma pjuttost jekk aħna nistawx permezz ta' ftejmiet f'temiet kommerċali inwasslu li dan il-pajjiż biex jinbidel. Ġifiri, il trasformazzjoni ta' dan il-pajjiż u eventwalment jekk aħna ikkonniex il-possibilità illi eh, nifrizzaw jew nalqu nissospendu il-ftejim ġifiri minn il-moment illi il-frejim ikun iffirmat, unbat ikun hemm monitoring biex jittieħdu sanzjoni jekk ikun hemm bżonn. Issa, aħna qegħdin nippruvaw imbidlu xi ħaġa u naħseb illi fil-ftejjim mal-Kolombja li jenna niddiskutu għal tant żmien aħna nafu x'rekord hemm f'dan il-pajjiż ta' til ta' infiltrazzjoni tal-paramilitari fil-mekanizmu politiku dan l-affarijiet diġà nafuhom li eh, l-Kolombja għandha storja kera ħafna wa verju illi f'dawn l-aħħar snin wara eh, li bidel il-President issa iva hemm affarijiet li qegħdin jinbidlu u hemm il-pressjoni ta' dan il ftehim il li għadu maġiġ konkluż u l-axħar delegazzjoni li bat il-parlament nissa naraw li jem inqas eh, persuni me trade unions li qed jinqatlu. il-liġi dwar l-indemnizzazzjoni tal-vitmi, il-kompens tal-vitmi li eh, batu eh, batew ħafna fuq livell kulturali, politiku, eccetera ġifiri imbidlu ħafna affarijiet fuq livell legali f'dan il-pajjiż. U hemm affarijiet oħrajn li qed iridu jkunu implementati. Issa aħna x'qed nagħmlu? Aħna qed naraw jekk dak illi weduna li se jagħmlu u se jsir realtà. Mbagħad iktar qudiem nistgħu ngħidu iva, issa l-moment. Issa nistgħu nidħlu fil-dan il-ftejjim ta' skambju ħieles mal-Kolombja Imma x'se jiġri jekk il-Kolombja ma żżomx kelmita hemm mekkaniżmu ta' monitoraġġ u huwa possibbli illi ninterrompu l-affarijiet dawn huma l-mistoqsijiet li ma rilevanti bħalissa mistoqsijiet li rridu nagħmlu lill-Kummissjoni meta aħna morru fil-Kolombja. Eh, ngħidulhom iva għal dan il-ftejim, imma għad tridu tamlu dawn l-affarijiet kollha, tridu tamlu progress fuq dawn l-aspetti kollha. il kolumbja huwa eżempju tajjeb immem eżempju oħrajn. Hemm din Eh, l-evoluzzjoni fil-parlamentana, fil-gruppi politiċi kollha wara it-Trattat ta' Lisbona li għandna responsabiltajiet ġodda għal daqstant għandna mezzi illi jistaw jippermettuna illi nbidlu situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, drittijiet eh, soċjokulturali, politiċi, eccetera. Ġifiri hemm perspettivi ġodda, hemm tama u forsi bil-mod kif nikdbu dawn l ftejjimiet e, minn issa l-qoddim nistaw insibu mezzi li nikdbu l-affarijiet biex dan l-aspett ta' kondizzjonalità jsir ħafna iktar operattiv milli dak li kien fl-modi. Grazzi. Thank you, uh, Madam. Grazzi ħafna li Signora De Kaiser. Fuq il-lista għandi eh, kollegi mill-Parlament Ewropew Iżda, jekk joġobkom, aħna xtaqna u kol nisimaw minn għandkom mill-Parlamenti Nazzjonali kien hemm mistoqsija minn Sinjura De Kaiser lill-Kummissjoni. Il ovvjament issa nisimgħu wkoll mill-Kummissjoni t tweġiba din mistoqsija, iżda nixtieq inħeġġiġkom għalija tkun interessanti ħafna li nisma minn għandkom fuq livell nazzjonali kankom xtejmiet mal-Kolombja u kif intom titrattaw eh, dan il-punt, jekk dan huwa l-każ ovvjament. Iżda issa, Kena mistoqsija eh, jekk hemm xi sistema ta' monitoraġġ f'każ illi klawżula ta' drittijiet tal-bnedmin tiġi adottata fil-kuntest tal-ftejjim mal-Kolumbja. Sima tweġiba? Mistoqsija indirizzata għalik lill-Kummissjoni jekk jogħġbok. Grazie, Signora President. Jena naqbel miegħek dwar eh, dak li għat inti li rridu l-ewel narfu l-izballi li għamilna aħna jekk ma namlux dan dan jista' joħloq problemi anki mal-oħrajn naqbel 100% ma dak li għat. Issa dwar mistoqsija ta' Sr. De Kejze naħseb li hija spjegat sew ħafna dak li eh, dan il ftajim kummerċali ma nistaw nużaw dan Eh, f ta' strutturali u settorjali. Anki f'dak li huwa appoġġ finanzjarju, budgetarju. Dak li huwa interessanti huwa il-proċess issa jkun hemm sitwazzjoni fejn tkun negattiva u negattiva ħafna. Mbagħad permezz ta' dialogu nistgħu naraw uh, nistgħu nużaw biex forsi nwaslu għal bidla fis-sitwazzjoni. Kummissarju qal ukoll li sfortunatament din mi xi ħaġa li se tinbidel mill-lum ikun xikun ikunx ikun il-pajjiż. Ma nistgħux ngħidu jekk intom ma tagħmlux hekk, jew jekk intom ma tagħmlux hekk, is-sitwazzjoni se tinbidel radikalment, b'mod talment viżibbli u importanti sabiex aħna kunu nistaw nikkollaboraw u naħdmu ma'kom inkella se jaslu fuqkom sanzjonijiet. da mhux possibbli jiena għattilkom diġà wieħed mill-istrumenti li aħna bħala kommissjoni nipreferu hija x-xogħol ma' soċjetà ċivila li huwa permezz tal pressjoni interna permezz tal-awtoritajiet nazzjonali li nistaw inwaslu għal bidla Sfortunatament jina ma nafxejn dwar il-ftejim mal-Kolumbja, l-ispiegazzjoni li tatna tiegħu s-Sinjura de Kaiser hija waħda ħafna iktar dettaljata tidher taf ħafna iktar dwaru milli naf jien. Imma dwar il-mekkanizmu ta' sorveljanza jew monitoraġġ jew mekkanizmu ta' segwitu tas sitwazzjoni din hija xi ħaġa li eh, bħala Kommissjoni għal Servizz tal Azzjoni Esterna qegħdin namlu kull delegazzjoni tagħmel eh, eh, analiżi periodika eh, tas-sitwazzjoni u naraw x'bidliet qegħdin isiru negattivi jew pożittivi fil-pajjiżi. Il-mekkaniżmu ta' sorveljanza jeżisti bat naraw x'bidliet aħna nistgħu nagħmlu flima setturi jridu nqisuhom konvenzjonijiet li jridu jiġu ratifikati Eh, kwestjoni huwa l-istrument u anke wkoll l-użu li wieħed jagħmel minnu. Grazzi ħafna. Thank you. Illama grazzi ħafna. Signora Keller, sekk joġbok. Naqblu l-koll it drittijiet ta' bnedmin huwa importanti mhux biss fid-dinja barra iżda wkoll fil-linji ta' politika li aħna nfasslu fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-Istati Membri. Għasek li hawnhekk forsi li mhux qed nagħtu każ huwa l-istrumenti adattati biex nagħmlu monitoraġġ u ninforzaw din l-idea ideali ta' drittijiet tal-bnedmin li aħna naqblu dwarha. Element importanti ħafna jista' jkun l-impatt, eh, valutazzjoni ta' impatt ta' drittijiet tal-bnedmin dawn, eh, dawn l-evaluazzjoniet saru iżda forsi mhux dejjem, per eżempju, valutazzjoni ta' impatt ta' drittijiet umani għal ftejmit ta' kummerċ jew ta' sajt, eh, din tkun xaġa tajba, kif ukoll għal per eżempju għal politika komuni agrikola u għanna riforma dejjem hemmhekk għaliex forsi hemmhekk maħniex qegħdin naraw l-effetti li dawn ikollhom fuq il-pajjiżi li jiżviluppaw. U allura hawnhekk għandna bżonn ir-riċerka biex naraw din il-politika x'impatt se jkollha fuq it drittijiet tal-bnedmin f'pajjiżi terzi, iżda mhux biss. U allura jekk għana għamlu din il-ħaġa aktar ta' biex li konna dawn valutazzjoni ta' impatt, naraw illi konna xi tajmit ta' kummerċ illi mhumiex qed jgħinu fil-fatt persuni li suppost qed ngħinu il-foqra, il-ħaddima, etc. Strument ieħor illi naħseb illi jgħina ħafna huwa xi mekkaniżmu ta' il-menti per eżempju xtib ta' ombudsman, eh, enti ta' fejn persuna tistamil il-ment meta hija eh, tħoss illi il-politika Ewropea qed tagħmel eh, violazzjoni ta' drittijiet tal-bnedmin forsi nistgħu nkellmu l-NGOs, mbagħad dawn ikellmu l-sħab tagħhom fil-Unjoni Ewropea, mbagħad forsi jresqu petizzjoni xaġa ta' dan it-tip, iżda m'għandniex mekkaniżmu ehm, tal-menti dan l-Unjoni Ewropea din il-ħaġa. U rridu niżviluppaw mekkaniżmi wkoll għal koerenza politika aħjar għal iżvilupp għaliex ħafna minn eh, dawn l-ksur ta' drittijiet ta' bnedmin ma riżultat ta' inkoerenza li għandna. Pereżempju il-ftejm ta' sajt neħħu it dħul nix inċaħtu il-persuni fi pajizi terzi mid-dħul tagħhom. U għallura hemmhekk għandna inkoerenza fejn tidħol politika ta' żvilupp. Jiġifieri tikonna mekkaniżmi adattati hemmhekk illi tassew imexxuna l qoddim mux eh, fil-Kommissjoni Stati Membri biss, iżda wkoll fil-Parlamenti jina nħoss il din hija xaġa li għandna nagħmlu. Aħna bħala membri parlamentari naħseb nistgħu nagħmluha din il-ħaġa aħna. M'hemmx għalfejn nlesu riżoluzzjonijiet fejn jitolbu l-gvernijiet tagħna kummissjoni biex ikun aktar koerenti, nistgħu tassew wettqu xi ħaġa aħna. Fil-Parlament Ewropew pereżempju kultant minn għandna rapporti dwar il-sitwazzjoni ta' żvilupp u anki fejn il-clearance għall-iżvilupp u hemm ħafna iktar xi jista' jsir iżda hemm elementi li nistgħu aħna nagħmlu nitosibhom aħna stess u mhux noqogħdu ħadd ħaddieħor illi jagħmel il-pass meħtieġ. Allura naraw mill-qrib x'mekkaniżmi konkreti jeżistu fil-parlamenti tagħkom u fil-parlament tagħna kif nistgħu ninfurzaw dawn l-elementi noħolqu mekkaniżmi aħjar sabiex aħna immorru lilin Eh, mux biss nisimaw dawn il-diskorsi zbiħ, għalix Iva naqblu, dritti tal-bnedmin huma importanti, kif se ninforzaw iżda din hija il-kwistjoni. Grazzi ħafna. Thank you. And now I look around, do I see more contributions to the debate? Issa, ma nafx hekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jintervjeni ma rrid nisforza lil ħadd forsi eh, diġa koprejna l-kwistjonijiet liktar importanti. Ija, ħagġa tajba u koll li l-politikanti ma jitkelmu sempliciment biex ikuna għalu xaħġa. Jena nħosni li tal-lim ħafna waqt din il-laqa kif għalet il-Kommissjoni diġa aħna fil-Parlament se nanalizzaw il-kondizjonalità drittijiet tal-bniedem meta' nibdew il-faslu il-politika ta' revizjoni għall-istrumenti ta' drittijiet tal-bniedem li għanna. Dawn u koll, din u koll jaxa ħagġa diffiċli ħafna nirringrazzjakom għall-eżempji illi tajtu u eh, nassumi illi flimkien mal komitata għall-Izvilup se namlu evalwazzjoni ta' din il-laqa naraw jekk għandix inkomplu, naħdmu, ek dinja l-ewwel darba, l esperjenza għalija eh, ovvjament kienet eh, utli ħafna u wenet eh, il-ħafna minna. Nittama li intom ukoll tal-limtu minn dan l-iskambju ta' opinjonijiet u nawgura l-daw kolla li ġew minn barra Brussel li jew nawgurakom il-vjaċċi tajjeb lura lejn pajjiżkom. Grazzi.